Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke. Lodwa tajba kollegi, naħseb illi għanna nibdew. Forsi mux kullħat eh, u għadu wasal, pero naħseb illi jekk kif nibdew ftit ftit il-kollegi l-oħra jibdew jaslu kol. Jina nilqakom hawnhekk illum jina di pjaċir kbir illi nilqakom għas seduta plenarja tal-Kumitat interparlamentari dwar il-wirt kulturali. Il-bieraħ kellna tliet panels paralleli riżultati tajbin, illum fil-fatt se nirrevedu xi ftit is-suġġetti li ġew diskussi. Il-presidenti tal-panels tal-biraħ, il-kollegi tiegħi, kollha kemm huma se jagħtu ħarsa ġenerali fuq id-diskussjonijiet illi kena l bira Biex bekk tisimonki xint għal fil-panels l-oħra. Pero qabel xejn, jina kontenta eh, illi kena l-interpretazzjoni biss għal panel wieħed. Illum le, l-lum għanna l-interpretazzjoni għal lingwi kollha uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Nieħu pjaċir ngħid ukoll illi l-avveniment tal-lum qed isir taħt l-auspiċi tal-President tal-Parlament Ewropew, is-Sur Antonio Tajani. Biex bekk naraw kemm il-Parlament Ewropew qed jagħti importanza lis sena Ewropea tal-Wirt Kulturali 2018 u anki importanza wkoll lill parlamenti nazzjonali għalkemm sfortunatament is-sur Tajani kellu jikkanċella minħabba mm, avveniment urġenti u ovvjament jiskuża ruħu għal dan. Ċertament qegħdin iċċelebraw ukoll l-anniversarju mit tmim ta' l-ewel gwerra dinjija u xi ħaġa wkoll tfakkarna fil-Wers Kulturali tal ewropa però għandna wkoll in-natura kontradittorja ta' dan l-avveniment, eh, l isfidi kollha assoċjati ma' dan is-settur. Nieħu l-opportunità biex ngħid xi ħaġa dwar l-avveniment tal-lum. Sinjuri, l-Ewropa qed tiffaċċa diversi sfidi, forsi l-ikbar sfidi illi iva qegħdin niffaċċaw f'dan l-aħħar snin. Inċertezzi ekonomiċi minħabba bidliet fir-relazzjonijiet internazzjonali kummerċjali qegħdin waslu għal dan. Għandna sitwazzjoni globali fejn għandna diversi konfletti li qegħdin isseħħu. U għandna wkoll il-flussi migratorji l-impenn li dan jġib miegħu u anki mbagħad diskussjonijiet dwar il-proġett Ewropew. Dawn huma sfidi illi forsi waslu għal situazzjoni fejn ma narawx il-kultura bħala għan jew bħala mezz biex aħna nindirizzaw sfidi bħal dawn. Però xtaqt ngħid dan li ġejn. Fil-fema tija il-kultura huwa l-aqwa mezz kif aħna insibu tweġibiet vjabli għal kwistjonijiet brabta mal-ġejjini tal-Ewropa biex bekk nindirizzaw il-kriżi attwali, partikolarment il-kriżi tal-identità. U allura tliet mistoqsijiet minn aħna minn fejn ġejjin, fejn nixtiequ naslu. Dawn il-mistoqsijiet essenzjali kienu ta' xprun għas sena Ewropea tal-Wirt Kulturali 2018 u wara xi problemi inizjali bl-isforzi konġunti tal-Parlament Ewropew, tal-Istati Membri, kif ukoll tal-Kummissjoni Ewropea, bl-appoġġ ta' numru ta' organizzazzjonijiet tas soċjetà ċivili, irnexxinna nimplementaw b'suċċess din is-sena. Is-sena Ewropea tal-kultura u tal-bir kulturali hija wkoll xi ħaġa ambizzjuża parti li hija idea Ewropea. Qegħdin naslu lejn tmiem is-sena issa u qegħdin narfu wkoll e, natura komuni ta' ċivilizzazzjoni Ewropea li lin mill-frontieri ġeografiċi xi ħaġa li ma torboċ biss ma l-idea ta' żmien għaliex il-moto huwa adattat il-wirt tagħna fejn il-passat jiltaqa' mal-preżent. Moto illi tassew huwa adattat. U allura issa qegħdin niġġabru flimkien bħala politiċi, bħala ċittadini biex niddiskutu d-diversità kif ukoll il-potenzjal tal-wirt kulturali. Li li l-in mill-2018 irid ikun parti mill-politika Ewropea. Mhux biss għaliex nafu illi proġett purament ekonomiku ma jistax jaqat flimkien iċ-ċittadini biex naċċertaw li l popli jidentifikaw mal-Ewropa fuq żmien twil minkejja esperjenzi ta' kriżi u kif seħħ anki fil-passat. Ta' kena l-inaugurazzjoni ta' Sena Ewropea tal-Kultura f'Milan is-sena l-oħra jew fil-konferenza ta' livell oli dwar il-kultura fil-preżenza ta' Sur Tajani Sur Juncker hawnhekk f'Ġunju ma nixtieqx forsi ma nirrealizzax li hemm diffikultajiet brabta ma dan is-settur għaliex il-kultura ċertament mhijiex sempliċement is-soluzzjoni għal problemi kollha fl-Ewropa u fid-dinja. Il-kultura bħal bnedmin hija ambivalenti fin-natura tagħha. Tista' twassal għal riżultati pożittivi, negattivi, tista' taqgħod flimkien il-popli, tista' anki tifridhom, tista' toħloq il-frontieri, il il frontieri tista' tneħħihom dawn il-frontieri. Xaġa li sseħħ meta l-kultura tintuża għal raġunijiet ta' xoviniżmu, esklużjoni, defamazzjoni, esklużjoni ta' xi ħadd jew ieħor. Iva, il-kultura hija xi ħaġa illi tamlinna individwali u taqqadna il il-kampanja mal-ibliet taqqat il-prassat mal-preżent ta' dak li hu ġdid ma' dak li għadim. Il-ġlida bekka l-kultura f'sens pożittiv kif ukoll l-ekkim se nuqqas ta' kultura kif nafuha jiexa ħagġa ħaġa meħtieġa U allura rridu nżommu dejjem moħna miftuħ għaliex il-wirt kulturali jeħtieġ sforzi kontinwi biex nivviżwalizzaw dan il-wirt inħarsuh anki għal-ġejjieni. U dana skont il-Fausta Goethe dak li inti irwit mill-missirijiet eh, trid tieħdu tal-liju għaliex inkella ma tkunx tista' taddih l-tfal tiegħek. Jiena nittama lil kol kemm intom ikolkom moħ miftuħ biex tagħmlu sforzi bħal dan għall-Ewropa, għal-ċittadini u grazzi għall-attenzjoni tagħkom. Tajjeb, u issa nistgħu nkomplu u ngħaddu għad-diskussjoni u nisimgħu l-kelliema tagħna. Minħabba n-numru ta' kellima fil-fat li għanna fuq l-agenda tana tal-lum u lan tal-avveniment, ġifiri illi naqsmu l-esperienzi tana u nitalmu nxulxin u anki sabiex ikonna dibattitu siwi. Nishti nikkonkludi r-marki inizjali pero nishti anki namer referenza għal ħina lokat l-lum, ġifiri, Rridu nżommu mal-ħin tagħna il-kollegi tiegħi mill Komitat tal-Kultura jafu kemm jiena stretta meta nġu għal-ħin, ġifieri meta tkun qed tkunu qegħdin taslu lejn tmiem il-ħin tagħkom jiena se nuża dan il-martell għaliex importanti li nkunu ġusti ma' kulħadd biex bekk il-kelima ta' warrajkom ukoll ikollhom opportunità illi jitkellmu. Jekk aħna ma nżommux mal-ħin, allura se jkun diffiċli ħafna illi nlaħqu. U anki problema l-interpreti tagħna għaliex huma ovvjament ukoll ikollhom jifu għall pawża tagħhom. Mela, jiena se niddetermina il-ħin tagħna skont kemm għandna l-kellima fuq il-lista u se jkollna massimu ta' żewġ minuti kull wieħed il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali li jixtiequ jagħmlu intervent għandhom jimlew il-formola li tajnikom nittama fil-fatt illi għandkom kopja ta' din il-formola. Fuq il-formola tridu tindikaw li ma panel tixtiequ tindirizzaw fl-aħħar tal-panel tal-ftuħ u tlet panels li għanna tematiċi se jkonna dibattitu. Ġviri wara kull panel se jkonna dibattitu Jiena niddetermina mbagħad il-ħin għal kummenti għabbażi tal-ħin li jkun fadlinna u n-numru ta' mistoqsijiet li jkollna. Però issa għandi pjaċir nilqa lill presidenza Awstrijaka rappresentata mill-ambasċatriċi Quinfight u anki il komissjoni Ewropea rappresentata mid-Direttur Ġenerali Timis Kotosofu u anki naddi il-kelma issa li l-ambasċatriċi u nilqaħħa hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna l-odwa tajba li l-membri tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti Nazzjonali. Grazzi għal din l-opportunità li nitkellmu dwar l-anijiet tal-Presidenza Austriaka fil-qasam tal-Wirt Kulturali. Kien is-sena 2018 kienet sena importanti għalina għal Presidenza Awstrijaka u nafu kemm il-Parlament Ewropew għamel xogħol fit-teħid ta' deċiżjonijiet u anki l-implementazzjoni ta' inizjattivi li huma importanti. Aħna tassew napprezzaw dan l-impenn Il-wirt kulturali Ewropew huwa riżorsa li hija xaġa importanti anki minn perspettiva ekonomika, xi ħaġa illi hija importanti anki għal ġejjini ekonomika tagħna. Biex bekk aħna ntejbu l-koeżjoni soċjali. Kien hemm diversi avvenimenti madwar l-Ewropa li fakruna f'dawn il-kompiti biex bekk noħolqu għarfien dwar il-wirt kulturali komuni. Din hija xi ħaġa illi saħħaħna u importanti li mhux biss inqisu il-wirt tradizzjonali kulturali iżda kien qisu kwistjonijiet kontemporani. Biex bekk tassew nilqu liċ ċittadini kollha, però tajjeb illi noħolqu għarfien fost iż-żgħażagħ. Fl-Awstrija għandna portal illi jaġġorna liċ ċittadini dwar avvenimenti differenti, attivitajiet differenti. Kif ukoll għandna pjattaforma għal proġetti wkoll proġetti illi jitretqu iżda anke wkoll inizjattivi illi ikun hemm talba lihom hemm madwar 180 proġett u taħt il-Presidenza Awstrijaka Kellna wkoll jien ta' attività, kellna anki attivitajiet tal-arkitettura, anki dwar il-beni komuni tal-Europa, attività li saret bil-13 u 15 ta' settembru, konferenza li fukat fuq l-arkitettura, fuq il-kultura tal-bini. u kif arkitettura ta' kwalità tista' tiġi żviluppata fuq livell nazzjonali u Ewropea. Xtaqt ukoll nisħaq xi punti ewlenin mill-konferenza li se jkollna fis-6 u 7 ta' Diċembru fi Vienna konferenza li se tiġi organizzata f'żewġ sessjonijiet fis-sitta se jkollna konferenza li se toħloq għarfien dwar proġetti Ewropej. Tiġi organizzata fiċ-ċentru ta' Vienna u se jkollna 600 partiċipant. Mbagħad fit-tieni jum se jkollna dibattiti, working groups u panels fost oħrajn. U matul il-laqa se jkollna il-premijiet tal-e-twinning għal proġetti fl-iskejjel li jiffukaw fuq il-wirt nazzjonali. Komissarju Navracic u anki il-Ministru tagħna se jkunu preżenti u se jkunu preżenti fil-fatt tal-ftuħ ta' dan l-avveniment partikolari. Se nieħdu din l-opportunità biex nippreżentaw ix-xogħol tagħna f'dan il-qasam lill-Kummissarju fil rigward ta' sostenibilità, turizmu sostenibli, kif ukoll l-sfidi brabta mal preservazzjoni tal-birt kulturali. Kif ukoll se niffokaw fuq l-aqwa prassi u żaza. Huwa importanti wkoll illi nfittxu għanijiet lilin mis-Sena Ewropea tal-Birt Kulturali biex bekk ikonna segwitu għas-sena 2018 biex bekk ikonna kemm jista' jkun miżuri biex naraw li dan jseħħ. Is-sostenibilità hija fost il-ħames għanijiet tal-pjan tazzjoni 2019 għall wirt kulturali. Il-Presidenza Awstrijaka tixtieq ukoll tinnegozja attivitajiet fil-ġejjieni. Il-qasam tal-wirt kulturali. Però x'għandna ġdidhom? Għandna proġetti illi qegħdin jintgħażlu l-monitoraġġ tal-progress, il-flessibilità li hija meħtieġa biex bekk aħna jkollna reazzjoni għal kondizzjonijiet ġodda ki aktar responsabiltajiet tal-Istati membri kollha f'termini ta' implementazzjoni. Apparti l-pjantazzjoni għall kummissjoni Ewropea diversi miżuri ġew identifikati biex insaħħu l-iskambji bejn l-Istati membri biex bekk nimplementaw ukoll strateġiji importanti inkluż aktar gruppi ta' esperti dwar l-arkitettura pereżempju nqisu anki l-bidla fil-klima se jkollna workshop dwar finanzjament alternattiv il-wirt kulturali u restawr ta' bini storiku taħt il-fondi strutturali kif ukoll amministrazzjoni partiċipazzjoni attiva brabta mal-konvenzjoni rilevanti. Aspetti ieħor importanti huwa l-idea ta' l-Ewropa kreativa, xaġa li ġiet prezentata anki f'Mejju, xaġa li qed tiġi negozjata din fil-fatt. U fil-fatt din hija fost il-prioritajiet tagħna ta' presidenza, jiġifieri lan huwa illi niksbu kemm jista' jkun progress u wara jkollna rapport. Id-dossier jiġi negozjat fil-Parlament Ewropew grazzi lil Silvia Costa fil-Kumitat Parlamentari. Ringrazzjawa fil-fatt tal-impensieħ tagħha. Aħna du pjaċiri se naqraw ir-rapport li tħejji. Il-promozzjoni tal-wirt kulturali hija parti essenzjali mill-programm. Diversi pajjiżi għandhom jiġu finanzjati dawn il-fondi li huma dedikati għal wirt kulturali. Għalissa, irridu naraw illi nifmu sewwa l-istorja Ewropea u għandna fil-fatt skadenza għal nofs Diċembru għal proġetti bħal dawn. Il-wirt kulturali ma jfissirx li għanna ninsew l-innovazzjoni. Fit-8 u 9 ta' Ottubru kien hemm konferenza tal-esperti fi Vienna dwar il-kontenut fl-Ewropa fil-ekonomija digitali. 360 l-espert ġew għal din konferenza li saret fuq jumejn u kien hemm dibattitu dwar il-medja Ewropew kif dawn is-setturi tal-kontenut jistgħu jelbu l isfidi assoċjati ma' di, dan il-qasam. U anki irridu naraw kif il-produtturi jaħdmu f'dan il-qasam u kif stawn sejrin jibbenefikaw mid-digitalizzazzjoni u kif jistaw jibqaw viżibbli wkoll. L-ekonomija digitali toffri opportunitajiet ġodda meta niġu għad-disseminazzjoni tal-kontenut. Huwa tassew importanti illi nużaw il-potenzjal ta' digitalizzazzjoni għaliex hemm bżonn ta' diskussjoni u trasparenza u neħtieġu l-pluralizmu tal-medja kif ukoll diversità kulturali. U bat hemm il-kwistjoni tar-remunerazzjoni. Din il-konferenza urietna illi minħabba il-bidliet drammatiċi fil-xenarju tal-medja nafu li rridu aktar u aktar forum ta' kooperazzjoni u hemm strateġiji illi jeħtieġu l-iżvilupp, però hemm diversi ostakli li rridu nelbu qabel xejn. Il-kooperazzjoni bejn il-medja pubblika u l-medja privata u f'setturi oħra wkoll eh, naraw dejjem affarijiet li importanti biex anki jkollna marketing konġunt. Kif ukoll hemm bil li dejjem qed jiżdied li neħtieġu regoli ġusti ta' kompetizzjoni għal kulħadd. Pjattaformi mhux tal-Unjoni Ewropea li huma attivi fl-Unjoni Ewropea jridu jimxu skont regoli Ewropej. Din hija kwistjoni tal-istat ta' dritt. Dawn il-pjattaformi għandhom bżonn ikunu responsabbli. sena għal-wirt kulturali ma tkun xejn mingħajr enfasi fuq l-arti u l-kultura hawnhekk fi Brussell. Aħna żviluppajna fil-fatt programm f'Brussell bħala Presidenza Awstrijaka presentajna lill-Awstrija bħala pajjiż modern u innovattiv tal-arti. B'hekk kulħadd seta' jara kif perspettivi tradizzjonali u tal-ġejjini jistgħu jingħaqdu flimkien. Ma Bozar aħna ħdimna flimkien u fil-fatt huma kienu wkoll sħab importanti tagħna. Nittama li bekk għandkom ħarsa ġenerali tajba tal rwol tagħna bħala presidenza fis sena Ewropea għall wirt Kulturali. Grazzi għall attenzjoni tagħkom. Dank, Grazzi ħafna, <clears throat> ambasċatu. Nistaw issa natu l-kelma l-Kommissjoni Ewropea. Is-Sinjura Kristofidu għandek 10 minuti jekk jogħġbok. Grazzi ħafna tal-li qiegħda umana. Grazzi ħafna President Aziza Petra, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, onorevoli membri tal-Parlamenti Nazzjonali u koll kollegi. U għabi pjaċir kbir nkun għawek ma'kom il-lum jina naf li ħafna minnkom għamiltu vjaċ twil biex tkun taslu għawnek. Nirringrazzjakom tal-li ħattu l-opportunità. Matul id-diskussjoni tal-lum aħna ħajkonna l-opportunità li niddiskutu tliet suġġetti ta' valur fil-kuntest tal-Sena Ewropea tal wirt Kulturali. L-identità kulturali, preservazzjoni, konservazzjoni u restaur tal wirt Kulturali, u edukazzjoni vizavi il-wirt kulturali. Qabel ma nibdew id-diskussjoni nixtieq naħtaf l-opportunità biex nagħti ħsibijiet tiegħi dwar dan u xir xina niksbu flimkien matul din is-sena. Is-sena Ewropea hija sena ta' suċċess li l-koll nistgħu nkunu kburin dwarha. Il-ċifri huma indikattivi iktar minn elf avveniment saru fl-2018 biex niċċelebraw il-wirt kulturali tagħna fejn wasalna wasalna il-messaġġ tagħna li 6 miljun persuna minnajn l-appoġġ u l-perseveranza tal-Parlament ma setax ikun hemm sena Ewropea tal-Kultura nixtieq ringrazzjakom għal dan. Nixtieq ringrazzja lill-Istati membri tal-li ħadnu l-inizjattiva tagħna u għenu biex nerġgħu nippreżentaw lill-pubbliku l-arfin dwar dak li huwa fil-fatt jagħmilna Ewropej. Fil-fatt is-suċċess illi fih iktar ħaj diskuti l-Komissarju Navraċiċ kien possibbli permezz ta' xogħol l-impenn u l-passjoni li juraw diversi ċittadini fl-Ewropa illi jaħdmu fil-kultura fil-wirt kulturali l-organizzazzjonijiet, mużewijiet, skejjel, bliet, reġunijiet fl-Ewropa u l lin uħut minnom li għedina u prezenti maħna. Grazzi ħafna tal-li għamiltu dak li għamiltu tal-li tajna il-ħajja l din is-sena. L-attivitajiet saru mod deċentralizzat libna ħdimna f'partenarjat mal-Stati membri kollha, disa pajjiżi oħrajn, kif ukoll organizzazzjoni tawil kulturali oħrajn. Nixtieq ringrazzja il-membri tal-Kumitat tal-Stakeholders għax-xogħol tagħhom biex kulħadd ta' kull età u xogħol biex jeżaminaw il-konnessjonijiet li teżisti bejn il-kultura l-identità tagħna. Bekk, l-ewwel suġġett nesploraw u niddissezzjonaw ir-relazzjoni u konnessjoni li tesisti bejn il-kultura, l-identità kulturali tagħna kienet fil-qofol tal-attivitajiet li kellna. Kif aħna bħala individwi nesprimu ruħna kulturalment hija riflessjoni tal-identità tagħna wara kollox, mhux hekk? Il-mużika, l-arti, sfin, letteratura, tradizzjonijiet jiddefinixxu minn aħna. Is-sena mhux biss kienet opportunità għalina biex nivvalutaw eżattament minn aħna bħala Ewropej tas-seklu 21, iżda li nanalizzaw l-aspetti l-forzi kulturali storiċi illi faslu it-tradizzjonijiet tagħna u r-wol tagħna f'dan il-kontinent kien bi pjaċir fejn attendej diversi avvenimenti fl ewropa fejn nisħadu sem f'din il- dan l-avveniment riflessjoni. X'sar eżattament? Nirdupjajna l-finanzjar għal ġranet ta' wirt kulturali. Kienet inizjattiva konġunta mal-Konsill Ewropew għall aċċess għal diversi nies għal diversi siti illi ħafna drabi jkunu maluqin. 30 miljun ruħ ħadu sem f'din l-edizzjoni ċifra inkredibbli naħseb il-kol tistgħu taqblu mija dwar dan. Fil-Heritage Days dawn it-30 miljun persuna kellhom esperjenza kollettiva illi jaraw jivvalutaw il-kultura u forsi jerġgħu jingħaqdu mal-identità lokali nazzjonali tagħhom. Fil-Portugal pereżempju, tqassim ta' ċertu memorji bħala fattur ta' ċittadinanza, dinjità u demokrazija kien il-suġġett ewlieni ta' din iċ-ċelebrazzjoni Din il-parteċipazzjoni fil-Heritage Days inħasset fil-Bulgarija fil-Lussemburgu fejn is-siti l-avvenimenti laqaw id-doppju tal-vizitaturi meta mqabla ma' snin preċedenti fl-Iżvezja rajna żieda għal 250 avveniment din is-sena meta mqabla ma' 80 tas-sena l-oħra l-esperjenzi fost il-ġenerazzjoniet komunitajiet u pajjiżi jikkontribwixxu biex nibnu dinja iktar tolleranti U dan kien lantana fis-sena ta' kultura Ewropea. Il-Heritage Days huma partikolari iżda ma nix ninsow diversi avvenimenti li saru matul is-sena. Individwi, familji, komunitajiet fl-Ewropa kollha u lilin ħatfu l-opportunità biex jesperjenzaw is-sena u fil-proċess iwettqu l-eżerċizzju tagħhom fl-interpretazzjoni tal-identità tagħhom. Nixtieq ukoll insemmi hawn l-azzjoni Berlin Call 2 illi waslet għal mobilizzazzjoni ta' kollha konċernati mal-wirt kulturali Ewropew. Naf il-linja ħata tajdinna iktar iktar tard, ovvjament. Waqt li qed nażaminaw ir-relazzjoni li tiżisti bejn il-kultura u l-identità huwa importanti ferm illi nippreservaw, nikkonservaw u nirrestawraw ir-riżorsi prezzjużi li għandna, ċoe il-wirt kulturali tagħna. U dan iwassalna għat-tieni suġġett li nistenna wkoll l-intervent ta' Susan Cole, il-President tal-Konfederazzjoni Ewropea tal-Organizzazzjonist ta' Restawru Konservazzjonisti li għamlu ħafna xogħol din is-sena fil-ġurnata Ewropea tal-Konservazzjonisti ġiet iċċelebrata fl-14 Ottubru. Jekk il-wild kulturali huwa daqshekk importanti għall-identità tagħna, irridu nagħmlu l-almu tagħna biex nippreservawh. Hemm ukoll it-trasmissjoni tal-ħiliet l-arfin tal-konservazzjoni l ġenerazzjonijiet li jmiss. Il-konservazzjoni u r-restawr qed jissalvagwardjaw u jitrasbettu il-fibra kulturali tax xogħol tagħna fil-fatt unżommu l-integrità storika materjali tagħha. Kien hemm enfasi wkoll preċiżament fuq dan matul is-sena. Per eżempju, grupp ta' esperti koordinat mill-Konsil Internazzjonali tal-Monumenti u tas-Siti f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea ħadmu biex ifasslu prinċipji dwar prinċipji dwar konservazzjoni tal-wirt kulturali. Jumejn oħra f'Venezja l-grupp tal-esperti ħaj jippreżenta dawn il-linji gwida għall-interventi fuq il-wirt kulturali Fl-2017 il-Kommissjoni ser tressaq dawn il-publik dawn il-prinċipji għal konsultazzjoni pubblika biex ikun hemm diskussjoni dwar l-użu tal-fondi Ewropej għal dan il-għan. fl ambizzjonijiet tal-preservazzjoni huwa wkoll eh, dialogu li jsir mal-komunitajiet li qed jgħixu ma' dan il-wirt inizjattiva waħda hija Culture Development Route li jinkludu diversi proġetti finanzjati mill-Unjoni Ewropea mill-Istati membri. Ir-rotta hija mirata biex iktar tenfasizza kooperazzjoni mal-soċjetajiet ċivili għaċ-ċelebrazzjoni tal-Gwild Kulturali fil-forum kollha tagħha. Din l-inizjattiva tikkomplementa l-impenn li qed tieħu l-Ewropa lejn il-Balkani tal-Punent vizavi l-integrazzjoni Ewropea f'koerenza mal-istrateġija tal-Balkani illi preżentat il-Kummissjoni fi frar ta' din is-sena. Nafu li l-wirt, it-turizmu għal wirt kulturali jista' jipprovdi x-xogħol ukoll irridu nieħdu passi meħtieġa illi jkun turizmu sostenibbli. Venezia, Dubrovnik, Barcelona fost affarijiet oħra, fejn iċ-ċittadini qegħdin jipprotestaw kontra l-turiżmu żejjed u l-konsegwenzi diżastrużi għas-siti u l-monumenti tagħhom. Jekk nirrikonoxxu tali realtà waħda mill-inizjattiva qiegħda tiffoka li tappoġġa t turiżmu sostenibbli f'dan il-kuntest, naqbel mal-dikjerazzjoni ta' Barcelloni għal iktar postijiet tajbin biex ngħixu u postijiet aħjar biex nżuru. U l-azzjonisti jaħdmu fit turiżmu kulturali fejn nipproponu prinċipji għal bilanċ tal-promozzjoni tal-wirt, id-domandi tal-industrija u l-bżonnijiet tal-komunitajiet pertinenti. Apparti dan, diversi proġetti jiffokaw fil-konnessjoni li tiżisti bejn il-wirt kulturali nazzjonali. Qed niġri għax eh, eh, minħabba niskużaru mal interpreti grazzi ħafna is-sistemi tal-ekosistemi u l-Netwerk Ewropew tal-Żoni Protetti għandhom ħafna potenzjal biex nenfasizzaw tali konnessjonijiet. Eżempju partikolari huwa l-Aktilek u l-Kast Caves ta' Slovakkja in-naħa tisfel ta' Slovakkja fil-frontiera mal-Ungerija għal protezzjoni tal-wirt kulturali fil-fatt li nisvilupaw l-ekoturizmu biex mhux biss nipprezervaw il-grotti iżda anka il-flora u l-fauna. Kien hemm definizzjoni dwar żoni li ġew definiti allokati għall-annimali selvaġġi li jistgħu wkoll jiġu jkun hemm iżjara biss permezz ta' passaġġi allokati, il-komunità qed taħdem għatih f'dan il-proċess fejn huma jiddeċidu wkoll x'inhu l-livell sostenibbli tat-turiżmu. Sfortunatament li minħabba ċertu diżastri ġeografiċi ħafna mill-wirt kulturali jista' ikollhom ċertu ħsara ġa ovvjament eh, l-importanti huwa li nikkonservaw u nippreservaw ċertu siti li huma vulnerabbli. Horizon 2020 jinvestit din is-sena 66 miljun euro għal proġetti li jtejbu il-mod li nikkonservaw, nippreservaw u nirrestawraw il-wirt kulturali tagħna. Fostom il-Kummissjoni finanzjat erba' proġetti ta' riċerka biex nittestjaw u niżviluppaw soluzzjonijiet li ma niġaw ir-riskju ntejbu ir-reżistenza ta' siti tagħna f'każ ta' diżastri aktar minn hekk. Is-servizzi xjentifiċi JRC tagħna ilhom ukoll imexxu xogħol tagħhom fi żviluppi għal valutazzjoni ta' ħsara li ssir fil-wirt kulturali u naraw kif nistgħu nerġgħu nagħtu lura l-ħajja li dawn il-monumenti. Il-JRC żviluppaw tamir ta' laser illi jista' iwettaq mapep 3D għal valutazzjoni ta' ħsara li tkun saret fil-monumenti u mbagħad abbażi ta' dan isir ir-restawr korrispondenti dan ukoll sar fir-rikostruzzjoni tal-Bażilika ġewwa Norċal fl-Italja li sfat ħafna ħsarat matul il-terremot. L-aħħar suġġett is-sena Ewropea ma jkollha ebda tifsira li kieku ma kienx hemm il-fokus fuq l-edukazzjoni l-arfir dwar il-valur tal-wirt kulturali li żgħażagħ fondamentalment. Kif nistgħu niddiskutu maż-żgħażagħ? Kif nistgħu niġbdu l-attenzjoni l-immaġinazzjoni ta' dawk il-persuni li ħajkunu l gwarjani tal-futur ta' dan il-gwirt kulturali? Insostituibli. Forsi ma nafux ir-risposta malajr iżda nixtieq ngħid ix-xogħol nsemmi x-xogħol tagħna mal-istati membri biex nippruvaw nirħqu tali aspirazzjoni qed ngħinu l-għalliema biex jitkellmu dwar il-wirt fil-klassi tagħhom. Tajna bidu għal diversi mezzi fosthom online games, diversi lingwi, league twinning program ta' ġemellaċ bejn il-professjonisti online biex nqajmu l-arfien dwar il-wirt kulturali tagħna kien hemm ktieb ukoll disponibbli fuq il-ġemellaċ li jispjega diversi wirt il-wirt kulturali kif ukoll kif nistgħu nippreżentaw fil-klassijiet tagħna nuru lil allima u lill-studenti bl-aħjar motu maniera permezz ta' espressjoni artistika li niskopru il-wirt u kulturali tagħna permezz ta' wirjiet u naraw eżat x'inhu Ewropew u x'jaqadna flimkien bħala Ewropej għandna sitt mit-telf għallim li qed jieħdu sehem f'dan il-programm ta' ġemella x nisperaw li dan is-solidarjetà wkoll taqqat iż-żgħażagħ illi jaħdmu professjonisti f'dan il-kamp fl-Erasmus Plus għanna il-gwirt kulturali bħala priorità għal il-Kummissarju Navraċiċ ħatajdilkom illum, ħajdilkom illum xinu ma l-pjanijiet tiegħhom biex naċċertaw li jkun hemm komplija ta' xogħol tagħhom nispera u naf illi il-kummenti tiegħu intom ħassibuhom ċerta ċertu interess ningrazzjakom tal tal-paċenzja tagħku anki għall paċenzja li jrid Petra, grazzi. Grazzi, grazzi ħafna fil-fatt timis ta' din it-taqsira komprensiva tal-attivitajiet tal-Kommissjoni u l-programmi diversi għal wirt kulturali u grazzi ħafna għal darbohra għall-ambasċatur confined tal taqsira eccellenti, anka programm ambizzjuż għall presidenza tal-Awstrija wkoll. Fil-rigward tal-tkomplija tal-wirt kulturali. Naddu għall-ewwel panel, il-punt hawnhekk huwa l-kultura u l-identità. Diġà kien hemm eh, grupp ta' ħidma l-bieraħ presedut minn Silvia Costa, nixtieq li Silvia forsi ittina ħar taqsira dwar dak li ntqal il-bira għal daw it-tlet minuti li ġejn. Grazzi President, grazzi l embaxxatriċi għal klima l-impenn u grazzi ħafna lil Direttur Ġenerali Kristofidu anka tal-appoġġ illi l-Kommissjoni tat għas suċċess ta' din is-sena diversi prospettivi li ħajn għalhom nixtieq nirringrazzja lill parteċipanti għall-ewwel board illi kienu parlamentari nazzjonali, Ewropej, azzjonisti u tlet DGs involuti u segretarjati. Dejna diskussjoni tagħna billi iddiskutejna il-komplessità tal-identità Ewropea. Naħseb nistgħu nibdew biħsib li ma teżisti ebda ebda kontradizzjoni bejn identità u diversità kulturali ta' diversi identitajiet Ewropej li jeżistu. Minħabba in-natura multipersonali kulturali tal-identità kif sa kif ġimuri mill-istudju tal-Markus Krusa irridu nibdow mill-komplessità kif l-Ewropej jistaw jibnu flimkien l-istorja komuni tagħhom, jibnu l-identitajiet multipli inklużivi li waslu għal dik Ewropea lokali, reġjonali u nazzjonali. Et naħseb Leonardo Da Vinci li kien mit-Toskana Ewropew u Taljan. F'dan l-avviċinamenti wassal għall-Ewropa għal diversi storiċi li oriġinaw mill-Balkani li flimkien jibnu viżjoni multipla komplessa ta' dik il-parti Ewropea. Jekk nkludu iktar dan l-avviċinament fil-iskejjel tal-nazzjonali, naħseb li dan huwa kunċett importanti dan il-proċess ukoll jista' jaqgħat ukoll l-istorja tagħna u l-futur tagħna u dawn l-inizjattivi ta' din is-sena kontribwew ċertament biex noħolqu komunità fl-avveniment ta' Milan, kif ukoll fis-summit ta' Berlin, fej inħalqet, inħolqot eh, komunità għabbażi tal-wirt, għabbażi tal-konvenzjoni ta' Faro, fejn diversi pajjiżi għandhom jirratifikaw. Jiv fej kien hemm diversi identitajiet li huma markati mill konflitt iżda diversi identitajiet li huma markati wkoll mill-aspett paċifiku. Per eżempju, l-inizjattiva li ndoqqu l inipen fil-21 ta' settembru fl-Europa bħala ġurnata ta' paċi waslu għal eh, tisħiħ tal-emotività komuni tagħna. Identità emotiva, kulturali u koll dan kien din kienet sena ta' risposti fil-panel iżda ukoll kienet ukoll eh, sena ta' mistoqsijiet li nirħu konnessjonijiet bejn diversi identitajiet lokali, reġjonali Ewropej. U importanti nitkellmu dwar wirt ċivili u wirt reliġjuż bħala elementi li jikkontribwix li naqdu flimkien dawn diversi elementi tal-identità tagħna Ewropea. Dimensjoni intangibli u tangibli digitali tal-patrimonju tagħna ħarġu bħala element fondamentali ċertu intervent fostom mill-Iżvezja u koll eh, waslu għal ċertu dubji tal-identità Ewropea minħabba li dan huwa kunċett problematiku anka li jintuża b'mod nazzjonalista inappropjat Bentri aħna rridu iktar nitkellmu dwar valuri Ewropej nixtieq infakkar li teżisti tradizzjoni sekolari ta' kultura komuni għad diversi filosofi artisti illi huma fil-fatt faslu il-sidja Ewropea dan diversi proġetti li nqalaw wkoll u importanti li nkomplu proġetti transazzjonali anka taħt leġu tal-Ewropa kreattiva u dan kollu U importanti li dan jitkompla fi bħala relatur ħan għamil għal mutijaj nishtiq nala illi l-attività tal-Kommissjoni Ewropea esprimu u dan u koll għandu jitkompla b'governanza multi ta' multi livell u trasversali fost 19 il-DGs u dan huwa punt importanti ħafna. U nispera illi fil-pjantazzjoni dan kollu jiġi imsaxħa. Nishtiq nikonkludi illi fl-interventi tal-parlamentari nazzjonali ħareġ moċċar il-fat li l-identità huwa proċess, hija proċess u mhux għan per se, iktar l-iktar li titratta l-edukazzjoni lejn il-kultura biex nirqu identità komuni u ovvjament kif qalet il-kollega tal-Litwanja dan kollu għandu jiġi l-sforzi tagħhom għandhom jiġu imsaħħa liktar liktar anka fil-pajjiżi kandidati illi għaddew minn ċertu konflitti u sitwazzjonijiet ta' ċertu diffikultajiet biex jerġgħu jingħaqdu flimkien jerġgħu jirrikkonċiljaw. Bħala katalizzatur nixtieq nagħlaq bi frażi frażi importanti illi s-sena Ewropea tal-Wirt Kulturali kienet kienet qasira wis biex missirx biex issir kbira biżejjed. Grazzi ħafna. Vielen herzlichen Dank für diesen Überblick über die Gäste. Grazzi ħafna. U issa għanna daċxajn taqsira ta' dibattitu tal-bira u issa nishtiq nilqa il-kelima illi għanna dal-ħodu fuq dan is-suġġett l-identità kulturali sa' nibdew. Biss, Mihajlovic. Min Europa Nostra. Eh, tista' ma tużax anka il-ħin allokat kollu għalik. Onorevoli membri, kollegi, ħbib, etniħu pjaċir għawnek li jina l-vuċi ta' soċjetà ċivili fl-laqqa importanti li tlaqqa l-membri ta' Parlamenti Nazzjonali manka dak Ewropew biex niddiskutu il rilevanza ta' din is-sena Ewropea tal-kultura għalfejn din hija sena storika mhux biss għaliex hija l-unika sena tematika taħt eh, il-Presidenza ta' Sur Juncker imma li hija l-unika sena li qed timxi b'mod bottom up. Fortunatament il-Parlament Ewropew anka laqa din l-idea u kellu rwol essenzjali sabiex Eh, jikkonvinċi l-istudju kelli din jadeja li taħdem sinjuri fi żmien fejn qegħdin infakru it-tmiem tal-ewwel gwerra dinjija ma nistgħux ninsew illi l-Ewropa hija proġett ta' paċi. Edin infakru u koll il-70 anniversarju ta' dikjarazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Irridu dem niftakru illi aħna proġett illi huwa bibni fuq setta valuri u qabel elezzjoni ta' Ewropej li jmiss irridu niftakru u koll illi dan il-proġett huwa wieħed kulturali. U d-dim dawn l-sfidi kollha u anka teddi tal-valuri tagħna irridu nibdlu il-vuċi u n-narrattiva tagħna dwar l-Ewropa, l-Ewropej, aħna għanna wiċ, għanna wirt eh, kulturali tangibli għanna din l-identità, eh, parti minn familja kbira, familja li eh, teżisti ta' snin, U tista' tara wkoll fin-nies anke komunitajiet tagħna. Għalhekk biex aħna navvanzaw dan il-proġett tagħna rridu inwasslu din l-istorja li aħna parti minn eh, familja kbira u li naqsmu dan il-wirt eh, din l-identità kulturali. Palma qalet is-Sinjura Costa hemm saffi differenti ta' din l-identità li għatu ċerta rikkezza lill identità tagħna bħala eh, konsegwenza kull sit u kull monument eh, kulturali jgħidilna l-istorja Ewropea u mhux biss l-istorja eh, nazzjonali jew kella reġjonali Ġifiri, fl-istess nistgħu nkunu gburin li aħna Ewropej u din hija dan huwa l-messaġġ prinċipali ta' din is-sena Ewropea. L-biraħ kellna workshop li jispirana ħafna fil-House of European History u irridu eh, natu priorità lil anka l-edukazzjoni tal-istorja Ewropea jekk dan ma jseħħx il-ġenerazzjonijiet ta' issa anka tal-futur ma jkunux jistaw jifmu il-wirt kulturali fis-sfond iktar wiesa dak Ewropew. U rridu napplikaw il-metodu ta' li aħna naddu perspettivi differenti b'dak u dak li jkun ikun ċittadin responsabbli aħjar u ma jemminx meta il-fatti Ewropej ma jgħidux kif ma jinadewx kif eh, suppost. Importanti u koll illi aħna narfu il-teddit li jeżisti għal wirt kulturali tagħna u l-mod kif qegħdin jużaw ċerta alleanzi u anka kif dan qed jintuża fil-politika Ewropea. Nkisbu ħafna affarijiet matul din is-sena storika, però xorta nistgħu anke niksbu iktar fis-snin li ġejjin. Nala billi nirreferi għal Berlin Call to Action li adottajna f'Ġunju li għadda l-ewwel eh, summit illi kellna li aħna organizzajna eh, bħala Europa Nostra kif ukoll mal-Kumitat eh, Ġermanis. U f'din il-call to action aħna għedna li sta wasal ħin biex nieħdu azzjoni. Tlabna għal pjantazzjoni ambizzjuż u eh, tajjeb li il-Kummissarju Navgaċiċ ħaj jippreżenta dan. U tajjeb Issa il-ħakna u kol 2018 firma inkluż ta'kom u kol tal-MEPs u nitlobkom sabiex taqsmu dan ukoll mal-kollegi ta' anke fuq livell nazzjonali. Il-kollega Koch mill-Ġermanja l-biraħ qal li dan il periodu ta' 12 xahar huwa qasir ħafna meta tqis kemm importanti s-suġġett. Issa responsabilità komuni, intom bħala mexxejja politiċi u li tieħdu deċiżjonijiet u aħna bħala partijiet interessati wkoll sabiex nużaw dan il-momentum u nużaw din is-seta pożittiva ta' dan il-wirt kulturali komuni sabiex aħna natu direzzjoni lil proġett Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lil kollega Issa il-kelima li jmiss il-Sinjura Mago mill-Parlament tal-Portugal għal ħames minuti. Saludo os membros do comitê, cumprimento todos os colegas. Grazie ħafna, Signora President, eżis membri u kull min qiegħed hawnhekk magħna illum. Il lunita unità fid-diversità dak huwa l ta' l-Unjoni Ewropea. Dan jara fil-Unjoni Ewropea tittaħdem flimkien fil-paċi, eh, promozzjoni tal-lingwi u koll jeżistu. Fl-Unjoni Ewropea din hija soċjetà fejn l-għaqda eh, hija riżultat ta' din id-diversità. id-differenzi interni li jeżistu, tradizzjonijiet, il-kulturi kif ukoll il-lingwi il-kultura u l-lingwa eh, din laqda ta' bejnietom hija xi ħaġa simbolika li tista' anke twassal għal valuri permezz tal-lingwa. Il-lingwa tagħti ukoll mezz ta' kif tista' tiżviluppa l-identità għanna 24 lingwa Ewropea uffiċjali, l-Unjoni Ewropea, manka varjazzjonijiet oħrajn u dan jatina rikezza u anka jispjega kwa rezon detr ta' l-Unjoni Ewropea. Na proteção da diversidade linguística europeia in e a promoção da aprendizagem de línguas. Tajab li nħarsu d-diversità lingwistika ta' l-Europa kif ukoll li aħna nippromovu il-talim tal-lingwi. Il-lingwa tirrifletti it-tarif u l-arfin u teżisti ħafna varjetà u mezzi differenti ta' kif tinterpreta r-realtà, kunċetti differenti. U għalhekk id-diversità lingwistika hija opportunità sabiex inti tikseb l-arfin huwa valur ukoll strateġiku illi jippremmi illi anka jippermetti l-Unjoni Ewropea biex tużi traduzzjoni biex tippromovi l-valur Għanna wkoll lingwi eh, minoritarji u lingwi oħrajn bħal pereżempju lingwa Portugiża illi mhux biss tintuża fl-Ewropa fil-Portugal imma anka barra barra mill-Unjoni Ewropea. 217 il miljun kellim ta' din il-lingwa tal-Portugiż hija waħda mill-iktar lingwi mitkellma wkoll fid-dinja tintuż anke ħafna fuq social media. U b'dan il-mod l-Unjoni Ewropea u l-Ewropa qiegħda toħroġ ukoll barra mill-konfini tagħha stess, il-kultura Ewropea wkoll qed titwasal lil dawn in-nies. in nies u tintużaw wkoll fid-dinja virtwali. Għalhekk l-Ewropa titħares dan il-wirt lingwistiku mbagħad fuq it-talim tal-istess lingwi l-Ewropa waħda mill-miri tagħha hija illi kull ċittadin għandu jitkellem eh, żewġ lingwi oħra parti l-lingwa materna tiegħu. Anka permessa kif ikun żviluppat il-kurrikulum tal-edukazzjoni li dejjem ikun jinkludi żewġ lingwi barranin. Dan jippermetti wkoll parteċipazzjoni ikbar fil-valuri Ewropej. Meta 80% tal-lingwi minoritarji ta' l-Unjoni Ewropea tajjeb li jkun hemm dan it-talim ta' lingwi addizzjonali. Meta awtur Ewropew u mill-Portugal qal li l-lingwa primarja tiegħu kienet il-Portugiż, kien jitkellem ħafna eh, lingwi oħrajn u huwa qal li minar il-lingwa aħna maħna xejn. Fl-Ewropa ma nistawx ninjoraw l-identità tagħna u ma nistawx inkunu Ewropej mingħajr ma narfu l-importanza tal-lingwi Ewropej l-oħrajn. Grazzi ħafna. Ja, vielen, vielen herzlichen Grazzi ħafna lil kollega. Grazzi tal-li tkellimt fuq il-valur tal-lingwi fil-kuntest tal-identità Ewropea u ukoll proposta mill-Kummissjoni li titkellem ukoll dwar it-talim ta' dawn iż-żewġ lingwi mill-aktar eh, minn eta' żgħira u anka nittamaw li dan ikun ta' suċċess. Grazzi ħafna issa il-preżentazzjoni illi miss miss Gavila mill-Kamra ta' Rappreżentanti tar-Rumanija. Sanaddila l-kelma, Sinjuri, membri tal-Parlament Ewropew, anka dawk nazzjonali. Jiena nixtieq nagħmel xi kummenti fuq il-kultura, l-edukazzjoni, l-aspetti interkulturali għalli xissa edin fit tmim ta' sena importanti, sena simbolika illi anka wasta tal-ħafna azzjonijiet u Nistaw nħarsu lejn dawn kollu mill-perspettiva filosofika u koll u rridu nibdew mill-idea hija l-idea illi l-kultura hija parti minn aħna ġej minn post jew ieħor, aspetti ġeografiċi partikolari ħafna, ħafna aspetti edukazzjonali u jien għandi wkoll eh, preżentazzjoni illi sa twassal eh, dawn l-idejat, ir-reliġjoni, il-lingwa, il il-valuri artistiċi hemm ħafna affarijiet illi jagħtu tifsira lill-identità tagħna. Minn fejn aħna nkunu ġejjin f'dinja internazzjonali aħna ma nistgħux nkunu eh, qed ngħixu f'dinja monokulturali, anzi jridu eh, nedukaw li żgħażagħ tagħna fuq aspetti multikulturali u anka illi ninkoraġixxuhom sabiex huma jaddattaw għal din it-tip ta' dinja. Forsi eh, għall adult dinja daqsxejn iktar diffiċli għax għandhom ċerta valuri partikolari eh, soċjetà tradizzjonali u daqsxejn konservattiva u hemm riskju ieħor dak eh, li jisseħ bħala zbilanċ transkulturali għaliex tkun qed tgħix bejn kulturi differenti, inti kollok l-ideat u l-kultura tiegħek u tkun trid li tirċivi validazzjoni għalihom, però fl-istess ħin trid tifhem ukoll li trid tkun sensitiv ukoll għall kultura ta' ieħor. Għalhekk l-għażla li għanna nieħdu aħna hija li aħna jkunna din it-tip ta' edukazzjoni multikulturali u nifmu wkoll li inti iva jkollok il-kultura nazzjonali bażika sa tkun anka eh, l-identità personali tiegħek. Però xorta tkun miftuħ għal din id-diversità internazzjonali. Kif jista' jagħmel dan? Eh, dak li jkun għandna l-edukazzjoni, l-skambji. U irridu inħarsu u kol lejn l-aspetti formali u ankan formali l-għalli ma xikultant nifukaw fuq l-eżamijiet, eh, biss u fuq il-kurrikulu, pero rridu niftakru kolli li aħna rridu natu struttura l-personalità ta' ċittadini tagħna u rridu nifmu wkoll illi l-istudenti tagħna għandhom bżonn eh, jifmu anka lil ħaddieħor u dan l-ambjent multikulturali. Il-sistemi edukazzjonali tagħna għandhom jaddattaw għal dan sabiex anka nejnu naċċettaw lil ħaddieħor hemm ċert anka differenza bejn pajjiżi differenti. Irridu wkoll jekk aħna nħarsu lejna kollu minn perspettiva filosofika manka antropologika, Dan ifisser li hemm ħafna diversità u għalhekk obbligazzjoni tagħna bħala min qiegħed fil-politika jew anke fl-edukazzjoni illi jintroduċi din il-koerenza l koeżjoni bejn din id-diversità kollha mill mill-letteratura sal-realtà tad-dinja. Jiena li xtaqt nisħaq fuq huwa li l-edukazzjoni, l-kompetenza, d-dibattiti, il-proġetti Ewropej, l-iskambji, l-isħubijiet, eh, l-aspetti filosofiċi, dawn huma il-mezzi ta' kif iċ-ċittadini tagħna jista' jifmu dan kollu il-kurrikulu nazzjonali fuq il-lingwa fuq il-letteratura tal-pajis u anka dik barranija, il-xjenza soċjali, importanti li dan kollu jsegwi dan l-approċ interkulturali li dan kun ta' bil-fors. Eh, eh, forsi xi ħaġa daqsxejn li tista' ma ħaġa, però fil-verità din hija bżonn. U fl-aħħar xtaqt Nsemmi u koll illi aħna parti mill-kontinent Ewropew, aħna għanna dan il-wirt komuni u dan il-wirt komuni jaqadna u għalek illi aħna jkonna dan l-arfin tal-kultura, jekk inti tkun il limita tal-kultura tiegħek, biss inti ma tkunx qiegħed gawdi mill rikkezza ta' din il-kultura Ewropea. Grazzi. Ja, vielen herzlichen Dank auch für diesen sehr engagierten Beitrag der. Grazie ħafna. Ta' dan il-kontribut u naħseb illi appellajt rinna l kol b'dan eh, l-intervent tiegħek. Għanna membri u koll Mm, barra minn barra mill-Unjoni Ewropea, anka mill-Balkani tal-Ponent, għanna rappresentanti eh, minn dawn il-pajizi li għadhom laqasuma membri tal-komunità tagħna. U dan juri li aħna il-koll marbutin flimkien u għalek eh, kontenta li qed għal il kollega Kostic mill-Parlament tas-Serbja. Poštovani članovi Evropskog parlamenta, poštovani članovi nacionalnih parlamenta, dragi kolege. Čast mi je da vam se danas obratim u ime Narodne skupštine. Grazie tal-li tajtunu possibilità li jena nkun nista nitkellem fisem il-Parlament Nazzjonali tana Serb f'din il-laqgħa stant importanti. Jena nishtiq nibda l-intervent tiegħi bil klim tal-gvernitur Stefan Nemanja tal-12 seklu. Ħarsu l-sin ta'kom pal pajjiżkom għaliex l-sin jista' jintilef pal belt, pal art, pal ruħ. Jiena għalhekk qed nitkellem bil-lingwa tiegħi għaliex inħoss illi hemm teddida għal-lingwa tagħna nistgħu nitkellmu anki dwar ġeneċidju kulturali. Fiż-żona tal-Balgani, traċċi tal-poplu Serb immur lura għal knejjes u monasteri illi mbnew fid-dinastija Nemaniċi. U għanna u koll knejjes famużi tal-14 seklu l-aktar li huma importanti bħal ta' Graċanja u dawn anki insibuhom fil-provinċja ta' nofsinhar tagħna tal-Kosovo fil-Metoħijo dawn ukoll qegħdin fuq il-lista tal-Wirt Dinji tal-UNESCO illi qis li dawn il-monumenti qegħdin f'periklu. Bħala parti mill-wirt kulturali serb ta' dan iż-żmien tan-Nemaniċi għandna l-affresk ta' l-Anġlu l-Abjad. Ġbija illi Li intbatet bħala mm, l-ewwel messaġġ illi ġi mxandar b'satellite bħala messaġġ ta' paċi. Eżis kollegi, matul l-istorja turbolenti tagħna, il-monumenti kulturali kienu t-tifsira ta' tbatija u ta' qtil tas serbi hemm diversi eżempji, pereżempju il-wirt kulturali ġi meddet matul l-ewwel gwerra dinjija. Il-kultura, l-identità kienu l-anijiet ewlenin tal-okkupanti tat-territorju tagħna tal-Balkani matul il-bombardament ta' Belgrade fl-1941 fost l-ewwel miri kellna l-Librerija Nazzjonali tas Serbja, il-bombi erdu patrimonju ta' valur enormi minn perspettiva storika kulturali, lan kien illi l-identità ta' nazzjoni tiġi meqruda għal kollox. Kodba u dokumenti medjevali u anki rekord storiċi li jmorru lura għall istat serb medjevali dokumenti ta' tal-ħakma tat Turkija u llum ukoll għandna tentattivi ġodda biex jinqerdu traċċi tal-istorja serba. 250.000 serb ġew mkeċija mill-Kosovo u mill-Metoħja u nqerdu wkoll it-traċċi tagħhom u dak kollu li għandu x'jaqsam mal-kultura l-identità serva. Il-wasla tal-missjoni militari ċivili internazzjonali f'Kosovo u f'Metova fl-1999 fisser li nqerdu 150 il-Knisja Serba u anki aktar minn 10.000 ikona u oġġetti reġużi oħra imbijaw jew insterqu. U anki inqerdu ċimiteri serbi. Kif ukoll 5.000 qabar. Dawn huma tentattivi sabiex jinqerdu kwalunkwa traċċa tal-esistenza tas-Serbi f'din iż-żona. Dak li huwa partikolarment ukoll inkwetanti huwa l-avvenimenti li seħħew f'Kosovo metoħa fejn fi żmien 48 er- sena f'Marzu tal-2004 u wkoll madwar 26 il-Knisja u Monasteru Ortodoss. Ma kienx hemm sanzjonijiet għal dawn l-isfreġi u bekk kien hemm ukoll tentattiv organizzat biex l-eżistenza tal-poplu serb jiġi meqrut fil-Kosovo u Metohija. Bekk għanna din l-azzjoni kontra l-identità serba li qed issir anki fir-rigward tal-istorja u l-passat serb. Xi ħaġa li tiġi mbagħad attribwita għall poplu Albaniż matul il-seklu 21 qed isiru azzjonijiet bħal dawn mhix ħaġa aċċettabbli din u allura naraw illi da kollu li jeżista sissa jrid jiġi meqrut u allura il-kandidatura tal-Kosovo fiħdan l-UNESCO mhux xi ħaġa aċċettabbli. Tinja teddida mhux biss għal wirt kulturali serb, iżda anki dak dinji kif inhu possibbli li pajjiż jiġi mill-uħdan il-mod meta qed jagħmel dawn l-azzjonijiet ta' irda u ilu għal dawn l-aħħar snin. Il-President twaqqaf il-kellim. Grazzi ħafna. Sfortunatament ħajkoll nkun daqxajn stretta b'kif inżomm il-ħin għal kalla mux ħamliħ u biex jitkellem kulħadd. Issa, sa nilqa is-sur Arberka uħa naddilu il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi ħafna tal-li qiegħed hawnhekk nirrappreżenta l-Parlament Spanjol fuq kwistjoni illi hija dejjem daqsxejn komplessa hawn min iħoss li l-identità kulturali laqas biss teżisti. Jena fil-verità nemmen li din teżisti u anke l-mod ta' kif tħares li din l-identità hija xi ħaġa importanti bħalma diġà smajna meta inti tibni l-identità tiegħek u meta jeżistu identitajiet oħrajn u meta tintuża l-biża biex tħares lejn identitajiet ta' ieħor din tkun xi ħaġa ħażina u xi ħaġa li indirizzajna fil-panel tal-bieraħ din hija xi ħaġa illi aħna rridu nelbu li aħna morru lil hinn mill-lingwi tagħna, mit-territorji tagħna. Jekk ikollok identitajiet eh, kontra eh, xurxin mi mhix xi ħaġa tajba meta aħna irbaħna il-World Cup fi Spanja, kulħadd nesa l-identitajiet differenti li jeżistu, kulħadd ingħaqad flimkien. Però xi kultant il-valuri komuni jintesew għanna din l-identità eh, Ewropea eh, hemm kulturi bħal pereżempju dik ta' Spanja li ħarġu anka minn eh, fażi awtoritarji. Aħna rridu nisħu fuq din l-Ewropa ta' tal-valuri u dan idu nagħmluh b'mod deċiżiv il-ġenerazzjonijiet il-ġodda irridu nizguraw illi dawn ukoll jerġgħu jġeddu l-impenn tagħhom lejn dawn il-valuri, il-paċi, il-pagi deċenti, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, dawn huma valuri karatteristiċi ta' soċjetà tal-punent u anka li promuovu ċerta stil ta' ħajja u anka mm, identità kulturali. Dan il-patt irid jiġi mġeddet sabiex il-ġenerazzjoni żagħżugħa jistgħu jħarsu lejn il-Komunità Ewropea u din l-Unjoni bħala proġett komuni għalihom ukoll U ma nistawx nibżaw minn dawn l-identitajiet differenti jekk aħna għanna proġett b'saħħtu għaliex eh, l-identitajiet differenti allura se jkunu xorta parti minn dan il-proġett ikbar. Jekk inti tħares biss lejn l-aspetti ekonomiċi, l-fondi ta' koezjoni u aspetti simili, ma tantx tkun qiegħed tifoka fuq l-emozzjoni, is-sentiment, hawnhekk tidħol il-kultura u min jaħdem fil-politika kulturali jista' jagħti dan il-valur emozjonali. Dan kollu huwa marbut mal-wirt tagħna, il-valuri illi aħna awritna. Jiena san semmi eżempju l-eruq ta' Santiago de Compostela li bdew bħala eh, fenomenu reliġjuż imma llum il-ġurnata din saret xi ħaġa kulturali li taqqat il l-Ewropej għandna ħafna żjarat minn l-Ewropej mhux biss minn pajjiżna. U din hija xi ħaġa importanti ħafna fuq din ir-rotta ta' pellegrinaġġ il-passes mm, jiġu stampati meta inti żżur dawn il-postijiet differenti fuq din l-istess rotta U dan isir mod sostenibli, għanna bżon anka ċerta sostenibilità f'dan tip ta' turizmu. U xaħġa ġohra illi xtaqt insemmi hija illi aħna hemm bżonn li aħna naħdmu aktar fuq din il-politika ta' wirt. U anka din il-kultura digitali għaliex din hija l-futur u dan ħajtlob minna l-innovazzjoni. Aħna bħal Ewropej irridu niproteġu il-propieta intellettuali tagħna bis-salvagwardja datati bħalma intqal l-intelligenza hija xi ħaġa kosmopolita U għalhekk bl-isforz tagħna favur il-kultura u l-politika li tagħti struttura lis soċjetà tagħna ma nistgħux nħarsu lejn kultura bħala xi ħaġa stupida. Grazzi ħafna ta' dan id-diskors, issa nista' naddi l-kelma l kellim, eh, anzi, niftaħ il-dibattitu għaw disa kellima li jixtiequ. Eh, jitkellmu sa' issa kull ma naqsit minuti għal dan id-dibattitu u għalhekk kull kellim kull musa jkollu ħin u waqta minuta. U forsi xi kellim jew tnejn jistaw jitkelmu wara il-tini panel. ġifiri wara diskussjoni ta' tini panel mela l-ewwel fuq il-lista tagħna. Aus Litawn. Għanna membru mill-Litwanja. Naddi il-kelma l-minuta. Sorry. Uh, thank you, Madam Chair. Grazie, Signora President. Iva, diffiċli najdu da kollu li najdu f'minuta, pero Signori, bħal donnu kont fiħolma l-lum u l-biraħ, mux qed nitkellmu dwar il-boros tal-plastik, is-sigur tal-ekonomija, qed nitkellmu dwar il-kultura, l-kultura fil-Parlament Ewropew. Grazzi, Signora Kosto, għal mod kif mexxejt il-panel tal-biraħ u grazzi tal-li semmejtni u kol fil-rapport tijak. Jina kontent ferm li għad prezenti għawnek illum. E, aħna għeddin niċċelebraw il-ċentenarju fl-imkien ma' pajizi oħra, Ewropej din is-sena u is-suġġett tal-wirt kulturali huwa suġġett kruċjali. Qegħdin niċċelebraw bekk din is-sena tal-wirt kulturali tagħna programm mimli daqs bajda b'ħafna avvenimenti u xaktar xumbat se nħabbru wkoll illi Vilnius se kun kol wieħed mill-aqwa destinazzjonijiet skont Lonely Planet bekk aħna nħedġukom iż-żuruna u anki it-tieni belt kbar tagħna Konas illi għandu wirt kbir ta' bini mis-snin 20 u 30 u kol ġi maħtur kapitali kulturali għas-sena 2022. U apparti dawn l-affarijiet sbieħ kollha kellna numru ta' avvenimenti dwar il-modernizmu fl-Ewropa. Fil-fatt modernizmu għall-Ewropa kienet it-tema u kellna wkoll konferenza f'Settembru. U nisħaq ukoll illi di mhix parti minn xi identità nazzjonalista kif iddiskutejna l-bira, iżda ridna nagħtu l-idea ta' identità lokali brabta mal-wirt tagħhom, brabta mal-istorja tagħhom u dana fl-aktar sens illi huwa profond. Ċertament irridu nkomplu għaddejjin bazzjonijiet bħal dan. Iva, dom tiktar minn minuta, skużawni. Da sehen Sie mal alle, wie es uns geht. Im Plenum haben wir meistens immer. Tajjeb, tafu, xie fissera li nadam ta' kunu fil-plenarju konna minuta biss biex najdu dak li rridu namlu dika dak u destin tagħna hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Il-kellima li miss mill-Irlanda Lev, dwar l-edukazzjoni ktar tard se nitkellem. Tajt il-kellima. Tajjeb, ma nisma' ktar tard, tajt il-President. Dimitrias Savastakis issa mill-Greċja. Grazzi ħafna. Il-preservazzjoni u restawr kien suġġett importanti, pero dal-ħodu smajna u kol dibattitu tajjeb ħafna li wassal għal diversi mistoqsijiet li forsi nistgħu nikkontemplaw anki minn perspettiva strutturali wkoll. Tonnu għanna kriżi fil-mod kif aħna nifmu l-istorja tagħna, il-mod kif aħna nindirizzaw il-wirt kulturali tagħna fl-aħħar mill-aħħar. Issa, inatajna numru ta' odot li permess tagħhom nistgħu nifmu tassew il-kultura l-identità tagħna biex tagħna kollu iwassal għal dibattitu kulturali importanti fil-fema tiegħi. Se jkollna ħafna moviment ta' persuni li mbagħad dana se jwassal għal kriżi ta' kultura u identità. U anki se nibqgħu nifokaw fuq il-wert kulturali, fuq l-arfin dwar il-passat tagħna li se jkun strument importanti ħafna għal koezjoni. mhux ħaġa li tifframmentana iżda li tippromovi l koezjoni U il-Parlament Ewropew bir-raġun jorganizza diskussjoni dwar dan is-suġġett għaliex hawnhekk qegħdin nifukaw fuq il-ġid kulturali tagħna illi huwa teżor kbir għalina u anki s-sistema edukattiva tagħna tiġi strutturata b'tali mod eh, illi jkollna rikonċiljazzjoni mhux biss għal persuni li għandhom l-istorja tagħhom, iżda anki rikonċiljazzjoni baktar mod mifrux biex ikun hemm koeżjoni bejn popli differenti xi ħaġa illi se tkun diffiċli ferm biex nindirizzawa, se jkollna bżonn qbil, però importanti nifokaw fuq suġġetti bħal dawn. Grazzi. Grazzi ħafna. Sir Bikonic mill-Parlament Kroat. Fejn Iva Sinjura qed narak. Iva jekk joġbok. Prijateli, prieteli. Eżis kollegi, eżis ħbib. Qabel xejn jiena nixtieq nippreżenta it-tislijiet tal-Kumitat tal-Parlament tagħna lilkom jiena membru ta' dan il-Kumitat Jina xtaqt nippreżenta xi avvenimenti li Kroazja organizzat taħt il-kappa tal-wirt kulturali. Ma tantx għandna ħina d-dispożizzjoni tagħna, però nixtieq insemmi illi għandna organizmu illi iħejji avvenimenti brabta mas sena kulturali. U anki naraw illi l-entità hija parti mill-Ministeru tal-Kultura u torganizza madwar 60 l-avveniment illi madwar 50.000 persuna parteċipaw kien hemm anki wirjiet, workshops u dawn taħt eh, is-suġġetti li jiġu indirizzati fis-sena tal-wirt kulturali. Anki l-iskejje li pparteċipaw u anki fl-attività skolastika tagħhom inkludew dan is-suġġett tal-wirt kulturali Ewropew. Fil-fatt huwa importanti naraw illi iż-żgħażagħ it-tfal jarfu l-importanza tal-wirt kulturali tagħhom li huwa parti mill-identità tagħhom. Dak kollox minn naħa tiegħi nittama li nkun nista nżid xi kumenti oħra fid-diskussjoni tat-tieni panel. Grazzi. L-onervoli Bilt issa għal minuta jkjoġbok. Grazzi ħafna, President. Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali, sena illi xeħtet dawl fuq il-restaw il-konservazzjoni anki eh, rajna illi kienem numru ta' siti franċiżi illi huma wkoll imħarsa taħt UNESCO anki kastelli u, pa, u palazzi pal Versaj u kol jiltaqaw ma' ċertu diffikultajiet. U allura fil-periferija ta' Franza għanna kol numru ta' kastelli li għedin f'periklu. Dawn ħafna drabi jridu jimbejaw għal l-sidin li ma tantx għandhom skrupli, ħafna darbi dawn ikunu barranin, ċiniżi, il-Kastell Girond ġi meqrud bizbal minn kumpanija li dawn il-barranin qabdu. U għallura xet jifdal mill-wirt tana minn ma jnamlu interventi li kunu interventi li jisiru fil-ħin. Tajjeb, grazzi ħafna il-kollega li mill-Parlament ta' Montenegro. Iva, inti jek joġbok fidejk. Mikrofonu għal-kellim jek joġbu. Oh. Thank you. Sur Popovic, grazie. Grazzi l-odwa tajba lil kulħadd. Diffiċli nżommu mal-ħin ta' nata minuta. Fil-Parlament tal-Montenegro il-membri parlamentari jitkellmu għal 20 minuta jew aktar diffiċli twaqafhom. Għal mijiet ta' snin il-Montenegro kienet soċjetà magħmula minn kulturi differenti u din is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali hija xi ħaġa ta' sew importanti biex nuru li hemm rabtiet ta' ċivilizzazzjonijiet, rabtiet bejn il-vant u l-punent, tradizzjonijiet differenti. U fil-Montenegro għandna erba' reliġjonijiet pereżempju u influenzi mir-Russja u anke mill-Imperu Awstrijok Ungeriż. Bekk għandna storja li hemm zewqa u dan wkoll qiegħed hija xi ħaġa evidenti anke fil-ħajja tagħna ta' kuljum. L-għaqda u d-diversità hija wkoll slogan għaċ-ċivilizzazzjoni Ewropea xi ħaġa li tapplika wkoll il-Montenegro. il-kol kemm aħna nistanaw perpezz tal-kultura Ewropea u mingħajr din il-kultura il-Montenegro ma tkunx fil-pożizzjoni li tinsab fija llum. Għaliex il-wirt kulturali tal-Montenegro juri l-importanza ta' dak li uritna mill-passat u xi ħaġa li dejjem se nsibu fil-ġejjieni. Grazzi. Grazzi Lilia, tajt il-President. Il-kapiet tal-gruppi politiċi lanqas ma jitkellmu fuq għall-20 minuta fil-laqs fil-plenarja. Grazzi għal din informazzjoni u issa nistgħu nkomplu. Għal punt li miss. Dan den Dann kommen wir zu Mrs. Cortez Cortesi aus dem Kosovo. Da, bis, Mr. Cortesi. Entschuldigung. Signora Cortese mill-Kosovo. Skużani, kjoġbok. Good morning to everybody, dear ladies and gentlemen. Grazzi, aziz signori, membri tal-Parlament Ewropew u Nazzjonali. Nixtieq natikom ħarsa ġenerali dwar il-wirt kulturali u edukazzjoni fil-Repubblika tal-Kosovo. Id-diversità kulturali fir-Repubbliku tal-Kosovo hija xi ħaġa importanti ferm, xi ħaġa li aħna kburin biha. Biex bekk nistablixxu garanziji anke mal-Kostituzzjoni tagħna, il-wirt kulturali tagħna huwa protett u preservat bil-liġi tal-wirt kulturali tal-Kosovo bħala liġi bażika u għanna anke liġi għal zoni protetti. Għat għanna diffikultajiet pero għat mannix u kol degrees fl-universitajiet għall amministrazzjoni tal-wirt kulturali u l-anqas suġġetti dwar il-wirt kulturali fil-livelli ta' skejjel primarju sekondari. Hemm numru ta' studji li ġew pubblikati dwar il-valuri tal-wirt kulturali kif ukoll dwar osa as loqsma differenti brabta ma dan is-settur. Aħna għandna sitwazzjoni ta' pajjiż illi ħareġ minn żmien ta' kolonizzazzjoni taħt is-Serbja minnaħa l-oħra il-wirt tagħna storiku imur lura għal żmien tal-gwerra tal-liberazzjoni tad-disajnijiet. U allura bekk għandna anki il-valuri universali tal-bnedmin li huma importanti għalina. L-alb Albaniżi huma 92% tal-popolazzjoni, il-President twaqqaf fil-kelliem, iżda l-kelliem ikompli jitkellem. U bekk għandna l-affermazzjoni tal-minoranzi li jgħixu fil-Kosovo u jikkontribwixxu għal kostruzzjoni tal-wirt komuni kulturali tagħna. Skużani tajt il-President, skużani se jkolli nwaqfek, jiena kont stretta mal-kellima l-oħra u se jkolli nwaqfek. Jekk tippermetti li sentenza oħra jt il-kellim, le tajt il-President irrid nkun ġusta ma' kulħadd. Inti kellek aktar minn żewġ minuti. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir kommen. Grazie, grazie ħafna. Issa l-aħħar kellim dan ir-round. Susanna Parnovic mill-Parlament ta' Serbja. Da. ħafna. Grazzi minut, Grazie ħafna. Mela. Onorevoli kollegi, dan huwa u kol moment fundamentali għalix sejkonna kapitali kulturali Ewropea fl-2020 belt minn pajjiżna u se jkollna bekk possibilità li naderixxu għal din l-inizjattivi. Il-kollega tiegħi u wkoll intervenit dwar kwistjoni illi tikkonċernana fil-provinċi ta' Nofsinar irridu naraw li kunem protezzjoni tal-monumenti storiċi tagħna. Aħna nitkellmu u nisimgħu dwar stejjer li mhumiex ibbażati fuq il-fatti għaliex UNESCO u koll jikkonformaw dak illi il-kollega semmit aktar kmini. Grazzi. Wir haben aber noch zwei weitere Und uh, in dem zweiten thematischen Panel. Grazzi tajt il-President, it-tieni panel issa tematiku tagħna. Il-kwistjoni tal-preservazzjoni, konservazzjoni u restawr tal-wirt kulturali. Nafu li din hija xaġa ta' sfida l-istati membri kollha għaliex bekk ikonna ħafna spejjeż li jkunu involuti f'attivitajiet bħal dawn. Il-biraħ kena panel u kol u se nisimaw dwar id-dibattitu li kena nisimaw issa l-sur Djakonu illi se jitkellem għal 3 minuti dwar dak li ntqal. Grazzi ħafna, President. Minħabba eh, li ma tanċan għandi ħin għad dispożizzjoni tiegħi se nipprova nagħti taqsira ta' dak l ntqal il-bira. Nista' ngħid illi kellna laqa eċċellenti. Il-kellima nitkellmu dwar kwistjonijiet importanti ferm u nixtieq nifoka fuq dak li intqal mill-mistiedna tagħna xaġa importanti din għaliex huma jirrepreżentaw dak li tiseħ fir-realtà. Diskussjoni bdiet preżentazzjoni dettaljata mis-Sinjura Xakitano mi DG Relevanti li prezentat il-punti ewlenin tal-Sena Ewropea għal-Wirt Kulturali hija prezentat l-inizjattivi ewlenin tas-Sena Ewropea għal-Wirt Kulturali u iffukat fuq it-temi tal-konferenza wkoll kompetenzi għal-wirt, xjenza u l-konservazzjoni tal-wirt. U wara il-kellima iffukaw fuq is-suġġetti assenjati lilhom, però fl-ewwel round ta' mistoqsijiet kellna xi punti li semmew pereżempju il-preservazzjoni tal-monumenti wara diżastri naturali, l-importanza ta' ħiliet u ta' l-artiġanat biex inħarsu monumenti bħal dawn u l-problema ta' durabilità u l-iżvilupp l-użu ta' fondi strutturali wkoll brabta mal-wirt kulturali, partikolarment meta niġu għall-allokazzjoni ta' fondi biex jiġu preservati l bini l aċċess għal siti tal-wirt kulturali u anki l-użu tal-edukazzjoni. Wara matul it-tieni rawn ta' mistoqsijiet smajna dwar l-importanza ta' żamma ta' żoni rurali kif ukoll nżommu it-tradizzjonijiet b'żoni bħal dawn. Siti arkeoloġiċi li jeħtieġu protezzjoni speċifika u l-ħolqien ta' netwerk bejn tali siti sabiex kulħadd jista' jkun kburi bil-wirt storiku tiegħu. Fl-aħħar ukoll sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet Iffokajna fuq il-red svilupp ta' monumenti, l-investiment fit turizmu kif ukoll l-importanza ta' arfin fis soċjetà dwar dan is-suġġett, l-importanza tal-edukazzjoni fil-qasam tal-wirt kulturali, kif ukoll l-inklużjoni ta' dan il-qasam fuq l-aġenda tal-Istati membri u li nżammu anki il-pajzaġġ bħala parti mill-wirt kulturali tagħna. Bekk għanna laqa illi kien ta' suċċess u bekk eh, kena ħafna suġġetti li ħadna pjaċir niddiskutu għom. Grazzi ħafna. Iva, prezentazzjoni konċiza u diretta. Grazzi ħafna tal-li inti meċċejtu kol diskussjoni tal-bira. Issa għanna Susan Cole Presidenta ECO, European Confederation of Conservator Restorers Organizations. Ħames minuti. Ħames minuti. Iva, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, onorevoli membri tal-Parlamenti Nazzjonali, kollegi. F'din is-sena il-Konfederazzjoni tagħna tilqa l-opportunità li nindirizzawkom illum fil-fatt kif issemma anqas minn ġimatejn ilu l-Ewropa fakret it-tmim ta' l-ewwel gwerra dinjija opportunità biex nirreflettu fuq snin turbolenti u kif huma ffurmaw l-Ewropa tal-lum ħafna mill-abilità tagħna li nifhmu nanalizzaw l-avvenimenti tal-passat jiddependu fuq l-awtentiċità ta' records storiċi tagħna. Kif inħarsu il-verità storika ta' dan il-wirt? Bekk, trasmissjoni ta' wirt materjali li jżomm ir rilevanza storiku-kulturali huma kunċetti ewlenin għal prassi u l-mod kif nifmu ir-restawru l-konservazzjoni. Dawn iħarsu u jitrasmettu l wirt materjali tagħna għaliex dan il-wirt huwa meqjus bħala uniku. U bekk dan huwa valur Ewropew fih innifsu. Mhuwiex lan tal-konservaturi u min jagħmel restaur illi jippreserva biss, iżda nużaw il-wirt b'modi illi jibqgħu għaddejjin fil-ġejjini biex bekk niddokumentaw u natu evidenza għal passat tagħna. Hija attività komplessa fejn il-metodoloġiji ċentifiċi jintużaw għall l-analiżi ta' materjali, proċessi ta' deteriorazzjoni u anki il-valutazzjoni tar riskju Anki irridu nindagaw l-autentiċità, il-valur u dawn jiddeterminaw it-tweġibiet tagħna. X'qegħdin inbidlu? X'livelli ta' interventi huma biżejjed jew wisq? sa fejn ir-restaw jista' jasal qabel ma jibqax aktar konservazzjoni u dana iwassal għal bidla fil-valuri, x'inhu ma riski u l-aġenti tal-bidliet u xi wassal għal deteriorazzjoni u anki għat-telf. Kif se jiri nipproteġu u nżommu l-valuri tal tagħna? Dawn huma mistoqsijiet li huma parti minn dialogu mal-komunitajiet u dawk li jipprattikaw fil-qasam biex bekk nejnu lil dawk li jagħmlu restawr biex huma jaraw li jagħmlu intervent dirett fuq il-wirt. Dawn il-mistoqsijiet huma sensittivi ferm u huma ta' importanza għal dawk li jaħdmu f'dan il-qasam. Id-deċiżjonijiet li jittieħdu skont ir-riċerka u dokumentazzjoni hija xi ħaġa ta' interess pubbliku u allura aħna fekkow ninsistu illi nkunu kwalifikati fuq livell ta' masters. Em, diversi karti Ewropew Internazzjonali illi jiffukaw fuq il-konservazzjoni restar ECO huwa netwerk Ewropew ta' organizzazzjonijiet nazzjonali li jaħdmu biex ikun hemm standards bl-aqwa prassi u assigurazzjoni ta' kwalità brabta ma' interventi fuq il-wirt u hemm rakkomandazzjonijiet għal prassi tal-konservazzjoni restar permezz ta' linji gwida u kompetenzi professjonali li jridu jiġu appoġġati kemm fuq livell Ewropew u nazzjonali permezz ta' regolamentazzjoni stati membri parċeċipaw fl-ewwel jum Ewropew għal konservazzjoni restaur fl-14 ta' Ottubru. Il-jum kien ta' suċċess għaliex studios u postijiet ta' xogħol kienu aċċessibbli għal pubbliku biex bekk kulħadd ikun jaf dwar ix-xogħol li jsir f'dawn il-postijiet. L-Ewropa wkoll juri turi ħafna evidenza u tirrifletti diversi tradizzjonijiet u l-protezzjoni ta' dana kollu parti mis sistema ta' valuri illi huwa importanti ħaġa riflessa u koll fil-titlu ta' konservazzjoni u restaur. Importanti illi l-wirtana wkoll jiġi offrut standards għoljin biex bekk kollox ikun jista jimxi lejn il-passat u nżommu r-rilevanza storika. Il settur tal-wirt kulturali mhuwiex rifless fl-istatistika ekonomika li tiġi miġbura fl-Ewropa u hemm bżonn ta' investiment dan il-qasam biex ikolna trasferenza tal-arfien u ħiliet u anki biex tassew inkun nistgħu niffinanzjaw l-edukazzjoni u t-taħriġ. Aħna nappoġġaw il-xogħol tal-Kummissjoni li tiffoka fuq il-konservazzjoni u naraw kemm huma importanti li jkollna proċessi miftuħin biex ikonna dialogu anki fiħdan is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali u anki fil-ħidma li se jkollna fuq il-ġejjini tagħna kulturali. Grazzi ħafna. Vielen herzlichen Dank auch für diesen Input. Grazzi ħafna ta' dik dak l-input tiegħek. Kellem li miskrija kosħġrija għana li huwa membru tal-Parlament Ċipriotta u President tal-Komitat. Fejnu? Kollegi, Huwa bi pjaċir kbir għalija li nipparteċipa f'din id-diskussjoni u niddiskuti suġġett li huwa daqstant importanti għalija. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Parlament Ewropew u nikkongratulhom għal din l-inizjattiva kollha kemmi din is-sena 2020 dwar il-wirt kulturali. Dan il-wirt kulturali huwa valur komuni u parti mill-ġid komuni tagħna nasab qiegħed fil-qofol dak li qed nippruvaw nagħmlu erda tal-wirt kulturali wa attak fuq l-identità kulturali u l-istorja tal- tal-ġnus tal tal-umanità per se il-wirt kulturali huwa vulnerabbli, partikolarment meta nesperjenzaw eh, konflitti, gwerer. Eh, Fil-każ ta' konflitt hemm ħafna sogru, Eh, ikun hemm traffikar tal-beni kulturali pereżempju ġviri waċar illi f'reġunijiet fejn hemm gwerer dawwiema importanti illi l-wirt kulturali jista' forsi jiddegrada l-affarijiet forsi meta jkun hemm id-distruzzjoni fiżika ta' ċertu teżori kulturali, naħseb din hija xi ħaġa illi ma tistax tissewwa, ma tistax iġġibha lura ma sax tagħmel tajjeb għalija l-komunità internazzjonali kienet ukoll eh, daqstant ixxokkjata mill-erda ta' diversi siti arkeoloġiċi tal-fl-Iraq anka kien hemm siti tal-UNESCO wkoll illi sfaw ħafna ħsarat mill-vandalizmu bombi il-kummerċ illeċitu tal-beni kulturali mill-Iraq, mis-Sirja, koll waslu għal ċertu problemi ta' opinjoni pubblika u koll waslu għal rezoluzzjoni dan kollu ġi dikjarat bħala għat kriminali tal-gwerra dawn huma kollha wara kollox beni kulturali qed jintelfu mill-umanità kollha rridu nagħmlu l-almu tagħna biex nissalvagwdjaw dan kollu. L-avvenimenti barbariċi fis-Sirja u fl-Iraq ikkawżaw ħafna problemi rridu nirriflettu ftit dwar il-miżuri li għanna namlu biex nipproteġu tali wirt kulturali. Il-konvenzjoni dwar il-beni kulturali hija tajba adottata fl-2017 taħt il-presidenza ċipriotta tal konsil Dan hija dina konvenzjoni li tirrappreżenta fil-fatt motu maniera biex inkunu nissanzjonaw il-kummerċ tal-beni kulturali nixtieq naqtaf din l-opportunità għal dawk kollha li huma interessati biex jagħmlu pressjoni fuq il-gvernijiet nazzjonali tagħhom biex jipprovaw forsi jirratifikaw il-konvenzjoni u mbagħad bekk inkunu nistgħu insaħħu il-kapaċità tagħna li nissanzjonaw il- min ikun qiegħed jitraffika Dawn l-oġġetti nafu li diversi siti antiki ta' wirt kulturali huma ħafna drabi xhieda dwar dak li ġela bejn l-antenati tagħna u hija kollha interpretazzjoni tagħna dwar x'inhuma l-provenjenza tagħna. It-Turkija fit-Turkija fl-1974 waslu kien hemm ħafna distruzzjoni ta' diversi siti kulturali, knejjes, monasteri, knejjes u koll ġow eh, kienem ħafna rejds fuq diversi mużewijiet arkeoloġiċi wkoll fost affarijiet oħra. U bekk, dan l-isfond nixtieq nitkellem dwar dan diġej, nishtiq Nixtieq nitlob lill kummissjoni Ewropea hawnhekk għax kien hemm tekniku fl-2012 dwar il-beni kulturali nixtieq ringrazzjakom u l-UNDP għal programm kulturali tagħhom mal-Komitat Tekniku illi ilhom ħafna jagħmlu ħafna ħafna xogħol biex jaċċertaw illi kien hemm 31 sit kulturali jistgħu jibnew jinbnew fil jimbnew minaretti, knejjes ortodossi u siti oħrajn li Is-sit kulturali huwa eżempju ċar ħafna dwar il-livell eċċellenti ta' kooperazzjoni li nistgħu naraw bejn il-ċipriotti torok u l grik li qegħdin isegwu għan ewlieni ta' wirt kulturali. Sfortunatament però irrid nafżakom dwar rapporti dwar fil-gazzetti ċipriotti u torok fej diversi ikoni u affarijiet reġużi kellhom jinqaflu mill-invażjoni Turka. Hemm ċertu tħassib dwar il-protezzjoni ta' dawn l-oġġetti fosthom l-umdita u nitlob lill-istituzzjonijiet Ewropej sabiex jaċċertaw li s-solidarjetà tagħhom tiġi espressa b'mod prattiku biex it-Turkija u dawn il-beni kulturali jerġgħu jintbagħtu lura l-sidja tagħhom ċoħe l-knejjes ortodossi nixtieq nenfasizza l-fatt fil-fatt illi dan kol għandu jiġi konsidrat taħt il-programm Horizon 2020 għad digitalizzazzjoni tal-wirt kulturali u din taf tkun waħda mill-manieri biex ninkunu nistaw nipproteġu l-wirt storiku għall-umanità kollha kemmi. Grazzi ħafna. Nappella lil kulħadd biex iżommu il-ħin allokat għax inkella ser neċċedu il-ħin allokat. Issa l-kellim li jmiss huwa kellim tal Komitat Kulturali tas-Sena tar-Rumanija, Radu Kuzmuti Kodmoda. Għacħafna, ħafna, President. Xtieq ngħidilkom kelmtejn dwar il-wirt kulturali tar-Rumanija. Fid-dawl tal-mitt anniversarju mill- L-unet grazzi tal ħedintuni biex norganizza tali laqqa interparlamentari biex ikunu nistaw niddiskutu wieħed waħda mill-ikbar l-aħjar dimensjoni tal-identità Ewropea nazzjonali, il-wirt kulturali, ċoe. L-Ewropa hija storja ta' kultura, l-kultura huwa il-kultura hija s-simbolu tal-għada tal-ġnus magħna għabbażi ta' sistemi komuni u valuri li flimkien jaqdmu jaqdu flimkien l-aspett speċifiku. Il-kultura Ewropea tista' tkun eżempju għad ufro u l-frott tagħha d dialogu li jeżisti bejn l-istati membri li jistgħu jiġġeneraw f'aġenda komuni. Fid-dawl ta' dan konna nappoġġaw l-attivitajiet fil il-monument ta' Siget fil-Romanija jissimbolizza il-valuri tal-integrazzjoni. Is-Siget Memorial huwa landmark tal-għażla fondamentali tar-Rumenja d-dinjità u l-identità tagħhom ar-Rumanija fl-2018 il-proġetti fil-kamp tal-wirt kulturali għandhom żewġ aspetti komplementari. Waħda, is-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali u t-tieni u ċentenarju mill-unifikazzjoni tar-Romanija. Dawn jirriflettu l-impentana għal konservazzjoni ta' wirt bħala parti definittiva tal l-identità Ewropea biqbil mal programmi tal-ċentenari għandhom ukoll dimensjoni statali Dan kollu jinvolvi il rumanija kollha kemm hija reġunijiet u l-komunitajiet diversi u anka ċertu dimensjoni internazzjonali. Fl-aħħar ta' din is-sena ġewwa Bukarest ħajkonna l-forum tal-wirt kulturali bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-mit sena mill-unifikazzjoni. Il-valuri Ewropej, prospetti pragmatiċi tal-governanza parteċipatorja għal riċerkaturi, politikanti, membri tal-amministrazzjoni, NGOs, prattikanti u l-pubbliku għal konservazzjoni tal-wirt tal-minoritajiet huwa element importanti tal-profil multikulturali multilingwistiku tar-Rumanija billi nimplementaw l-inizjattivi biqbil mal-atti normattivi Ewropej U bekk nkunu għadin nipproteġu l-identità għabbażi ta' diversità kulturali fil-kontest Ewropew il-wirt kulturali huwa wirt spirituali huwa riżors tal-futur illi jista' jkun ta' benefiċċju. Huwa importanti li nittrasmettu dan il-ġenerazzjonijiet li jmiss biex jikkapitalizzaw fuqu b'avviċinament integrat l-aspett speċifiku wkoll għandu jiġi protett permezz ta' avviċinament innovattiv ta' imprenditorija tal-aqwa prassi fir-Rumanija l-Istitut Internazzjonali tal-Wirt Kulturali hija istituzzjoni li titratta xogħol fuq diversi momenti statali dan l-istitutu kol organizza diversi konferenzi, dibattiti biex ikun hemm survey tal-sitwazzjoni korrenti tal-, -situazzjoni tal-wirtu bħala MP aħna adottajna fil-niġi domestika tagħna ċertu elementi biex naċċertaw li jkun hemm riżorsi finanzjarji u biex nakkwistaw ċertu affarijiet tal gwirt kulturali mobli biex nittrasponu fis 16 ta' 2014 għal Re-istituzzjoni ta' ċertu beni li jkunu tneħħaw illegalment minn ċertu stati membri għamendejna wkoll il-liġi internazzjonali permezz ta' reġistru ċentralizzat ta' ċertu beni kulturali il-Presidenza ta' Romanija tal-Kunsil ħatati attenzjoni partikolari għal kwistjonijiet ta' wirt kulturali tivvalu l-attivitajiet matul 2018 billi timplementa s-sena Ewropea għal wirt kulturali. Il-wirt ser jiffoka u kol se ta' importanza tal-mill-presidenza biex naraq nixtieq ngħid illi hemm bżonn niġġeneraw sfond ta' konservazzjoni ta' promozzjoni tal- gwiet eh, kulturali mobli u e-mobile. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa Irena Stefoska li ħat titkellem hija il-President tal Kumitat tal-Kultura tal-Edukazzjoni fil-Maċedonja tal-ex kollegi. Grazzi ħafna tal-opportunità biex nitkellem fisem l-Assembleja tal-Repubblika tal-Maċedonja u bħala President tal-Kumitat tal-Kultura ġewwa pajjiżi nixtieq ngħid kelmtejn dwar il-wirt kulturali ġewwa pajjiżi. Il-wirt kulturali huwa settur ewlieni biex niddefinixxu l-iżvilupp tal-kultura u tal-istorja mqanqala tas-soċjetà tal-Maċedonja bħala siti arkeoloġiċi, artifatti u opri tal-arti affreski, arkeoloġija, kodb, eccetera, eccetera. Dawn kollha joffru possibilitajiet illimitati għall interpretazzjoni l-arfin inklużjoni tal-ħajja fil-ħajja ta' kuljum. Iġviri, bħala soċjetà bħala stat irridu niffokaw id-diskussjoni tagħna fuq dak li rridu nagħmlu bil-wirt kulturali tagħna. Il-fatti li jirrappreżenta l-wirt l pajjiż jekk u biss prodott turistiku jew jekk hux parti ta' dak li jissejjaħ stil ta' ħajja urbana. ċoe, jekk il-gwirt kulturali għandu jkun aspett ta' lussu jew bħala mezz ta' edukazzjoni, ta' teknoloġija ambientali, is-sistemi ta' maniġjar bħala attivitajiet li l-istat għandu jġib fisseħ biex niproteġu, nimaniġaw namlu użu minnhom huwa kollu importanti biex niddefinixxu l-istrateġija ta' wirt kulturali tagħna. Il-qafas korrenti fir-Repubblika tal-Maċedonja xorta waħda ma tikkorrispondix għal bżonn tanġibli tal-pajjiż u lanqas għal prassi Ewropea li teżisti. U bekk, jina nixtieq insemmi illi aħna qegħdin naħdmu fuq il mudell illi ħajati priorità l gwirt kulturali fil-soċjetà tal-Maċedonja kif ukoll riflessjoni tagħha fuq il-kuntest Ewropew ovvjament l-iktar kun punt importanti fil-kastana huwa kif nistgħu simultanjament niksbu protezzjoni effikaċa tal-istituzzjonijiet responsabbli għal protezzjoni kif ukoll il-larfin ta' ċittadini dwar l-importanza tal-wirt kulturali tagħna. Dan il-modell li qed naħdmu fuqu huwa modell jitratta l-Istrateġija Nazzjonali għall-Iżvilupp Kulturali għal 2018 sa l-2022. Minħabba effikaċa tal istituzzjoni pertinenti, il-Komitat tal-Kultura intervjena b'disa emendi fil-parti tal-istrateġija għal protezzjoni tal-wirt kulturali tagħna nixtieq ukoll nenfasizza li l-Kumitat tal-Kultura li jiena presidenta tiegħu organizza smieħ dwar l-istatus tal-reġun ta' oħrit fejn nafu li hemm ċertu wirt kulturali taħt il-protezzjoni tal-UNESCO. Il-Komitat adotta 24 konklużjoni u rakkomandazzjoni fejn il-Gvern u l-istituzzjoni ċentrali għandhom jaġixxu fuqhom fis-sistema korrenti il-Misteru tal-Kultura u responsabbli għal wirt kulturali u protezzjoni tiegħu. Id-Direttorat tal-Protezzjoni tal-Wirt Kulturali huwa korp indipendenti responsabbli għal regolament legali fir-rigward ta' siti arkeoloġiċi l-mużewijiet huma parzjalment taħt l-awtorità tal-gvernijiet lokali. Id-dibattitu korrenti fis-soċjetajiet tagħna wkoll jittratta deċentralizzazzjoni jew ċentralizzazzjoni tas sistema ta' protezzjoni ta' wirt kulturali li huwa kruċjali għalina hija e, differenzjazzjoni ta' tliet setturi illi mbagħad jiġu riflessi fis-setup istituzzjonali l-attività fil-mużewijiet, protezzjoni, attività ta' riċerka fosthom l-edukazzjoni. Dawn it-tliet pilastri għandhom ikunu indipendenti minn xulxin iżda ċertament jridu jkunu konnessi u fl-istess ħin jridu jkunu miftuħin għal prassi Ewropea l-element ewlieni għandu jkun il-korp eżekuttiv kif inhu palissa fil-Ministeru tal-Kultura, però nistgħu nagħtu bidu għal korp speċjalizzat illi għandu jiddixxerna bejn attivitajiet kulturali fosthom arti kontemporanja, mużika, teatru mill-wirt kulturali per se illi niddefinixxu bħala forma materjali immaterjali hija huma wkoll forma ta' arti. Dan hija fi wassal għal konservazzjoni tal-attivitajiet meħtieġa għal protezzjoni tal-wirt kulturali tagħna fid-dawl tal fatt li r-Repubblika tal-Maċedonja huwa pajjiż li ħaj jissieħab mal-Ewropa, ir-riforma fil-protezzjoni kulturali għandu jimxi id fit fil-konformità tal-kriterji tal-liġi Ewropea Dani għajem importanza dwar il-wirt kulturali iktar kapacità tal-rispett ta' konsulenzi ta' ta' nies professjonisti u involviment tal-pubbliku biex il-proċess ikun ta' ċertu tifsira importanti li koordinaw l-isforzi tal-pajzi oħrajn, finalment eju ma ninsowx illi il-gwirt kulturali jitratta il-bredmin in-nies tal-passat, tal-futur jiltaqgħu fiħdan il-gwirt kulturali tagħhom. Li namlu bħala professjonisti, azzjonisti, politikanti, namluħa ċittadini għan-nies, mużowiet u siti għandhom jipparteċipaw fil- fil-ħajja, l-sfida, l-tħassib tal-persuni, tan-nies komuni. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Senjura Stefoska għal diskors tijak. Und Auch hier. ist der Lacher. Kellem, aber qabel Debatte dibattitu Alter Bohra, Präsident tal-Komitat tal-Kultura, però din id-darba mis-Senat tal-Polonja. Nadilu l-kelma l-kollega. Pisze swoich przemówień, mówię. Grazie, jena se niprofa nirrispetta il-ħin il-li u lokat ilej, jena l-interventi tiegħi ma niktibhomx, iżda ħadxi noti minn dak li smajt sa issa u naqbel. Iva, il-kultura trid turina kif nelbu il-kriżi ta' identità. Grazzi għal din il-laqa għaliex bekk nistaw anki eh, niftakru fi ċentenarju mill-indipendenza tagħna li fakkarna anki permezz tal iskulturi u artisti varji tagħna, il-mużika tagħna ta' Chopin. U kittieba li anki jirċevew il-Premju Nobel pal Xinkiewicz. Aħna Edi nisfruttaw nużaw il-kultura u naqbel miegħek meta inti semmejt illi l-kultura ma tistax tkun mezz għal vjolenza għax-xenofobija, għall-intolleranza. Lanqas ma jista' jkun strument tar-razziżmu, dan kollu huwa ovvju. Dan il-jum din is-sena huma importanti. Jiena kuntent li din is-sena dedikata lill kultura u nat nittamaw li bekk nippromovu l-kultura Ewropea anki fuq livell internazzjonali u anki għall-integrazzjoni li nixtiequ. Nixtieq nirringrazzja lill-Ewropa li xwara snin u snin ta' komuniżmu, grazzi għall kultura sirna persuni ħilsa dak iż-żmien jien kont attur, kont direttur ta' teatru, konna naħdmu ma' persuni illi għalihom il-ħelsin kienet xi ħaġa importanti ħafna. U bekk rajna din il-kultura ta' libertà u stajna allura anki nabbandunaw il-komuniżmu mingħajr tixrid ta' dem. Grazzi għall-għajnuna tagħkom aħna stajna nibnu ħafna biljiet importanti għal kultura pass ċentru Xolidarnux u anki ċentru Breslavja tal-mużika u bnejna u kol eh, anki postijiet fejn nistaw naraw l-opri. Fondi li u kol eh, restawr tal-monumenti tagħna. naħseb aħna nistgħu ngħidu l-Ewropa saqsix x'tista' tieħu minn għandha iżda x'tista' tagħti lill-Ewropa u xtaqt nagħti xi eżempji li aħna eh, tax-xogħol li qegħdin nagħmlu favur l-integrazzjoni il-Festival tal-Kultura Ludija, l festival tal-Erba Kulturi, jew inkella fiż-żoni tagħna fil-frontiera niltaqgħu ma' kultura Letwana, Belarussa u Russa u l-konservaturi tagħna jikkollaboraw mal-kollegi tagħhom fl-Ukrajna u allura ksibna diversi suċċessi u nista' nagħtikom eżempji illi ta' min jiftakar fihom, pereżempju il-manifesta Mazepa, il-bandira ta' Mazepa mamul minn drab illi ġi restaurat. Jiena jamen f'ħames minuti ma nistax insemmi dak kollu nixtieq, iżda nirreferi għal dak li smajna minn għandek. L-ekonomija mhix biżejjed għar-rabtiet tagħna li għandna bżonn, għandna bżonn anki l-kultura jiena ġej minn Krakovja belt ta' kultura, letteratura. Aħna tanti jiġu jżuruna turisti li naħseb li fil-ġejjini se nispiċċaw pal venezja Kenna kongress anki dwar il-kultura Ewropea u tkellimt il kollega Mihajlovic matul il-kongress. Aħna bħala membri parlamentari niltaqgħu ta' spiss u anke Alberto Gutierrez lek Alberto il-tqajna f'Santiago de Compostela il-kollega tal macedonia nixtieq ngħidilha li xi zminilu aħna tajnikom lajnuna biex tirrestawraw l-anfiteatri ta' konfokride u f'bliet oħra. nafli li speċjali l-ħin, però għandi sorpriża għaliex jiena attur u nista forsi nireferi għal poezija dwar l-edukazzjoni. U se niċċita, u din hija poezija. Ta' poeta Pollak li miet f'eżilju nindirizza lil dawk illi jisu l-edukazzjoni hija importanti rridu naqraw, nerġgħu naqraw, naqraw għal snin twal. U allura għasfur jiġi jżurek u ma jibżax minnek. Mbatt, sejjer jitlaq. Mela, nikdbu darba, nikdbu tini darba, nikdbu dejjem għal snin twal sakemm għasfur jgħidlek illi madekx waħdek u trid tafda fih. Trid temmen fik nifsek. Biex bekk ikun hemm il-bidu ta' dinja ġdida, grazzi. Vielen herzlichen Dank auch für diesen letzten kulturellen. Grazzi ħafna. Padan. L-input, l-kontribut kulturali li għamil tanka użaj din il-poezija sabiħa. Mela, issa se niftaħ id-dibattitu għal darboħra għanna dissa kelima fuq il-lista għal darboħra sa nfakarkom illi ma tanċanna ħin u għanna minuta għal kull kelliem. L-ewwel il-President tal-Kumitat tal-Kultura mill-Kamra tad-Deputati tal-Italja. Grazzi. Is-Sur Gallo għal-minuta. Buongiorno President. Lodwa tajba President, kollegi, grazzi Opportunità unika din tal-lum biex nirreferu għal suġġetti ewlenin tal-Ewropa, l-kultura u l-edukazzjoni. Aħna bħal Ewropa nistgħu nkunu superpotenza kulturali u dan għaliex l-investiment dan is-settur ma jfissirx biss illi nkabru l-ekonomija noħol u impieg intelligenti nejnu żgħażagħ b'talent iżda u wkoll mudell ġdid ekonomiku aħna nistaw bil-kultura noħolqu mudell ġdid ta' żvilupp u naħseb illi għandna bżonn kbir ta' dan qegħdin nejxu kriżi ekonomika, ambjentali u eżistenzjali storika u bil-fors iridu nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. Jekk naqraw id-data tal-lum, naraw li hemm mudell ekonomiku illi juri illi għalkemm kien hemm fenomeni ta' kriżi f'setturi oħra fil-qasam tal-kultura rajna reżiljenza li x-xorta hemm l-impjiegi u x-xorta tejn l-ekonomija. Bekk, meta nitkellmu dwar l-iżvilupp għandna nirreferu għal l-ostakli għal budget rabta mal-kultura. Sfida importanti din biex nitkellmu bħala Ewropa maquda biex nindirizzaw sfidi importanti bħal dawn. Grazzi. Issa, il-kellim li mis, is-sur Pizitz illi huwa il-President tal-Kumitat tal-Kultura fil-Kunsill Nazzjonali ta' l-Awstrija. Grazzi ħafna, President, il-ġurnata it-tajba lil kulħadd. Għamnek edin inħarsu lejn l-istorja Fl-Awstrija aħna ċelebrajna mit sena minn mindu sirna stat u eh, ċelebrajna anka fejt oħrajn fil-passat. Il-President tal-Kumitat sa jiġi fi Vienna fis-6 u 7 ta' Deċembru u nixtieq illi meta dan isseħ il-kwistjoni tal- drittijiet tal-bini tiġi imħarsa u indirizzata din hija marbuta wkoll ma' numru ta' inizjattivi ta' ċittadini. 60 fil-mija tal-bini eh, mħares fil-protett fi Vienna ġej mill-periodu tal-periodu barokk u għalhekk irridu noħol u kuxjenza u kol fuq dan it-tip ta' wirt, speċjalment fi Vienna. Grazzi ħafna. Issa, Felix Montesfort mill-Senat ta' Spanja. Eh, iva, qed narak, issa ħana dilek il-kelma. L-ġurnata tajba kulħadd san sanżom fil-qosor. Il-kultura hija mod ta' kif aħna nibnu l-Ewropa. Periodu bejn l-2014 u l-2018 kien jifoka fuq is-sostenibilità u issa rridu niffukaw daqsxejn iktar fuq il-kultura bħala dritt. Anka f'dawk iż-żoni rurali u anka meta tqis ukoll l-ugwaljanza ekonomika u soċjali, il-ħolqien ta' opportunitajiet, ħafna iktar milli sempliċement tipprovdi informazzjoni hemm l-aċċess għall edukazzjoni l-parteċipazzjoni. Jien hawnhekk qed nitkellem fuq in-nies mm, fejn kollox huwa imħares u protett mod speċjali dawk it-tradizzjonijiet illi għal lexiren ta' snin kienu il-motur ta' dawn ir-reġjuni, din għandha titqis ukoll bħala riżorsa ta' dawn l-istess postijiet. Grazzi ħafna. Issa, membru tal-Kumitat tagħna eh, tal-Parlament, is-Sinjura Julie Ward. Mela, l-ewwel qabel kollox, dan huwa dibattitu tajjeb ħafna dal-għodina wkoll eh, attur u attriċi anzi u hawnhekk tal-lim tal arti tal-ħajku fil-parlament għaliex titizom kollox fil-qosor. E, u hawnhekk tajb li qegħdin nużaw il-kreattività u fid-dibattitu tagħna wkoll. Jiena xtaqt insemmi u nfaħħar il-ħidma ta' volontari li ħafna drabi eh, jagħmlu ħafna inizjattivi li mhux dejjem jissemmew. Pereżempju l-ħabib tiegħi sur mail illi ħol organizzazzjoni li tproteġi il- eh, il-wirt tal-lut li anka qed joħloq din il-mappa ta', sina, ta sinagogi differenti li jeżistu fl-Ewropa u anka kien hemm inizjattivi li kienu wkoll taħt il-programm Ewropew tal-Wirt Kulturali u dan juri kemm l-Unjoni Ewropea ta' ukoll taqsam il-prassi tajba u xtaqt insemmi ukoll apparti minn dan ir-restorazzjoni ta' erda ta' bult kulturali li mhijiex xi ħaġa li nkunu nista' nagħmlu fil-futur jekk aħna ma nużawx l-lodda digitali. L-internet Is-sur Cartabil illi kien imprenditur eh, mis-Sirja u qatel, sparixxa u nqatel qabel ma nqatel mill-ISIS huwa ħoloq uh, eh, Eh, verżjoni 3D ta' Palmira u fil-futur ħankunu nistgħu nerġgħu nibnuha eh, ħan nerġgħu nibnu dan is-sit u jekk qatt ma smajtu b'din il-persuna fitxu daqsxejn ix-xogħol tiegħu ħalli anke tkunu tistgħu eh, tapprezzawh. Grazzi ħafna. Issa membru mill-Parlament tal-Kosovo, viċi President tal-Komitat tal-Kosovo kultura. Is-sinjura Kjazku. Ladies yeah. and gentlemen, you got two stories about of course. Signori, mela, tisimaw żewġ verżjonijiet tal-istorja tal-Kosovo, għalhekk nissidinkom sabiex iżuru l-Kosovo u taraw ir-realtà. Il-Kosovo daqt jieħu rwol tiegħu f'numru ta' organizzazzjonijiet eh, internazzjonali li qiegħed jiġi imminat mis-Serbja. Aħna nitolbu lis serbja sabiex jaddu lura l-affarijiet li ħadu li serqunna dawn il-beni kulturali. Ma zu Vesna Bedekovic aus dem kroatischen Parlament. Grazzi, ħafna issa membru mill-Parlament eh, tal-Kroazja. Grazzi ħafna l-ewwel qabel kollox. ta' din il-kelma għattini darba li xina deġa intervjenejt wara l-ewwel panel. Il-Kroazja hija pajjiż illi għanda ħafna wirt kulturali kemm dak tanġibli u dak mhux tangibli siti wkoll ta' ta' wirt storiku tal-UNESCO, sfortunatament, pero ftit minn dan il-wirt mm, inqeret fil-gwerra ta' snin design. U li bliet u l-villaġi tagħna ġew meqruda mod speċjali Vojkova u Dubrovnik dawn li sofrew ħafna ħsarat apparti u koll il-kapitali tagħna. Illum 27 sena wara din il-gwerra l-maġġoranza ta' dan il-bini dawn il-binijiet kulturali issa ġew ir-restawrati issa huma imħarsa u b'mod partikolari grazzi għal fondi Ewropej, kif ukoll permezz tal-fondi nazzjonali. Jiena nixti eh, nenfasizza l-importanza tal-konservazzjoni tal-wirt kulturali għaliex eh, l-attivitajiet illi din din is-sena, per eżempju, eżibizzjoni li saret f'Zagreb eh, fil-Kroazja. Turi il-ħidma tal-Assoċjazzjoni tar-Restawraturi Kroati u din l-assoċjazzjoni li ilha teżisti wkoll 27 sena li tiffoka wkoll fuq l-importanza tal-preservazzjoni u tal-konservazzjoni. Grazzi ħafna Issa, il-sur Popovic, naħseb li diġa tkellim, eh, mill-Parlament tal Montenegro, nerġa' naddilu l-kelma għal darbohra. Grazzi ħafna tal terġa ta' dil il-kelma għal darbohra u qed neħu pjaċir li nista' nikkontribwixxi f'din id-diskussjoni. Mela, l-ewwel xtaqt nitkellem fuq il-wirt kulturali fil-Montenegro. L-ikbar parti tal-monumenti tagħna jaqgħu taħt protezzjoni tal-UNESCO u dawn huma beni li jmorru lura għal mm, periodu ta' Venezia kif ukoll għal tal-imperu tal-Awstrija u tal-Ungerija. Dawn jinkludu 30 knisja wkoll. Dan is-simbolu koto li huwa kol marbut ma' katedral ta' disa seklu, hemm ħafna monasteri. Din iż-żona kollha li qed insemmi hija qalba ta' jew kienet il-qalba tal-istat tal-Montenegro fil-Medju Kienet importanti wkoll il-pajjiż tagħna il-monasteri huma monumenti wkoll tal-istorja diffiċli tal-pajjiż tagħna u għandna wkoll monumenti mill-perjodu Biżantin u għandna freskos sbieħ ħafna wkoll. Mela, il-Sinjora Strojewski għal darbuħra mill-Parlament Ewropew, anzi s-Sur Sorojewski. Grazzi l-Onorevoli Federovic, il-rappresentant minn pajjiżi, persuna marufa sew f'pajjiżna. Aħna prezentajna mistoqsija lill kummissjoni biex tipprovdi flessibilità fuq l-ispejjeż brabta mal-kultura f'mod wiesa. Tana fil-bidu tal-mandat tagħna u kellna żewġ limitazzjonijiet rabta mal-kwoti anki fir rigward tal-finanzjamenti fil-stati membri illi ġi u kol imnaqqas Is-sitwazzjoni ma nbidlix dawn is-snin, wasal il-waqt bekk illi nbidlu l-affarijiet. Dank, wir kommen jetzt zur letzten Rednerin. Grazzi, ħafna issa l-aħħar kellim ta' dan il-panel. mil parlament is-Sinjura Kostic mill-Parlament Serb. Grazzi ħafna President. Il-Parlament, il-Ministeru tal-Kultura fis serbja qed jiffoka fuq il-protezzjoni tal-wirt kulturali fil-pajjiż tagħna u xtaqt insemmi wkoll proġett li għaddej bħalissa illi huwa iddedikat lil Watisem fis-Serbja l-Imperatur Kostantin introduċa il- ir reġjon nisrani f'dan ir-reġjun u e, importanti li nsemmu dan għaliex dejjem qed jiżdied l-interess mit-turisti għal dan it-tip ta' turiżmu fuq il-Kosovo ma naħsibx illi issa huwa il-ħin adattat biex noqdu niddiskutu r-realtà, però naħseb ir-realtà sa toħroġ fl-aħħar mill-aħħar, iż-żejt jitla fuq l-ilma. Grazzi ħafna, ekket intemmu dan id-dibattitu tat-tieni panel u issa nistgħu nimxu għal panel li jmiss dak eh, numru tlieta. illi għandu it-titlu Wirt Kulturali u Edukazzjoni li naħseb ukoll nissejna eh, miegħu dan is-suġġett dalodu diġà. U kien hemm ukoll sessjoni parallela fuq dan il-bira. Mela parti mill-attivitajiet tal-biraħ kena prezentazzjoni bil-Kommissjoni dwar dak li seħ matul dawn l-aħħar 12 xar fuq l-edukazzjoni hemm żewġ pjani ċentrali għal din il-sena ta' wirt kulturali, it-talim, kif ukoll l-użu ta' dan l-istess talim ehm, fost eh, gruppi ta' etajiet differenti Dawn il-proġetti għandhom bżonn il-fondi adattati minħabba il-valur miżjud tagħhom. Il-Creative Europe u l-Horizon 2020 dawn intużaw sabiex jiġu finanzjati proġetti Solidarity Core, Discovery U kif ukoll Erasmus Plus huma wkoll opportunità l-iktar eh, impenn bħal dan. Hemm numru ta' proġetti fuq meta ta' żmien twil. Eh, u anka l-Komissjoni qed tiżviluppa pjan ta' azzjoni fuq dan qed tagħti appoġġ ukoll għall inizjattivi fl-iskejjel kif ukoll pjattaformi għall iżvilupp tal-għalliema u jinvolvi ukoll eh, ħidma ma' l-UNESCO fuq eh, wirt kulturali mhux tangibbli. Din is-sena ta' wirt kulturali ukoll żiedet il-parteċipazzjoni fuq livelli differ differenti ta' governanza. Kien ukoll diskussjoni fuq l-appoġġ ta' sinerġiji differenti u kemm importanti li aħna nisħu fuq id-diversità ta' dan il-wirt, kemm tanġiblu u mhux tangibbli, jrid ikun hemm aċċess aħjar ehm, għal pereżempju għal performances eh, live Eh, fl-iskejl u koll li tista' tkun qodda wkoll l-iżvilupp ta' soft skills. Irridu niżguraw li gruppi differenti u koll jipparteċipaw għalhekk bżonn li jkun hemm approċċ bottom up eh, u anka l-aspett reġjonali li huwa importanti ħafna sabiex dan il-wirt kulturali jagħti riżultat edukazzjonali irrid ikun hemm iktar inklużjoni fil-kurrikulu tal-iskola ta' dan kollu U dan għandu jibda mill-iktar stadji bikrija tal-edukazzjoni, pero għad fadal xi jsir. Għandu jkun hemm iktar mobilità wkoll fost il-professjonisti żgħażagħ, l-learning virtwali virtuali. U għandu jkun hemm ukoll azzjonijiet formali u informali li l-edukazzjoni formali. Is-Solidarity Corps jagħti wkoll opportunitajiet għaż-żgħażagħ mod partikolari l-qafas regolat għal volontarjat u għandu jkun hemm ukoll volontarjat ieħor. U mhux dejjem nifukaw biss fuq il-xjenza imma anka eh, nifukaw fuq it-tagħlim eh, tal-arti. Dawn għandhom ikunu priorità u mhux sempliċiment xi ħaġa mżjuda. Il-arti u l-kultura wkoll tista' tkun għodda ta' edukazzjoni eh, taħt suġġetti oħrajn u r rabta bejn il-wirt kulturali u l-edukazzjoni hija kruċjali wkoll għal aspetti li aħna diskutajna fil-penis fil l-oħrajn, bħal per eżempju l-identità. Jekk aħna ma nix nagħmlu dan kollu, nkunu qegħdin nitilfu il-kuxjenza li għandha għandna jkollna eh, fuq l-apprezzament ta' dan il-wirt kulturali. Grazzi ħafna. sommarju komprensiv tad-dibattitu illi seħħ il naħseb illi kien eċitanti ħafna dan id-dibattitu. Issa nixtieq nilqa il-kellima illi miss. is-Sinjura Geshe Koning illi hija riċerkatur fl-Università Libre de Bruxelles u sa titkellem fuq l-esperjenza tagħha. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi u koll il-parteċipanti, il-membri dan l-istudju li kien iffinanzjat sabiex jipprova jsib il-sinerġiji bejn il-politika tal-edukazzjoni u tal-wirt kulturali xem bżonn sabiex is-sinerġiji eżistenti jkunu iktar effiċenti kif u, u fejn l-edukazzjoni u l-wirt kulturali jistgħu jintaqgħu sabiex jissaxħu l-abilità taċ-ċittadin eh, biex dan jisiru kollu wieħed responsabbli rajna illi hemm konfużjoni bejn il-perċezzjoni tal-kultura u l-kulturali, l-edukazzjoni, l-edukazzjoni tal-arti kif ukoll l-edukazzjoni tal-wirt kulturali. il diffikultà prinċipali f'dawn is-sinerġiji bi dawn iż-żewġ ehm, eh, politiki hija li hemm varjetà ta' entitajiet involuti. Jeżistu sinerġiji u kien hemm numru ta' eżempji li semmew bħal per eżempju l-European Cultural Route, il-proġett ta' Twinning, dawn ilhom jeżistu għal numru ta' snin. Hemm ukoll Roads Read to Rome, il-Stop Graffiti u oħrajn iktar riċenti bħal We Are the Heritage pal ukoll sharing heritage, sharing engagement. Daw ftit mill-lista li ħalisna leja. Pero dawn mhumiex biżejjed. Sibna illi il-wirt kulturali ħafna drabi jitqis bħala stopgap għal l-edukazzjoni. Ibbażat fuq inizjattivi żgħar li fuqhom ma jkunx hemm biżejjed ħsieb għal medda ta' żmien twil Saru ħafna eh, avvenimenti anka biex naraw eżattament x'għandhom ikunu riżultati ta' dawn it-tip ta' inizjattivi, per eżempju eh, l-edukazzjoni tal-mużika li ħafna drabi l-lum ġunata m'għaddix eh, tiġi malma fl-iskejjel. L-edukazzjoni mhijiex qed tifoka biżżejjed fuq il-wirt kulturali, sinerġiji mhumiex inkorporati b'mod eh, strutturali fis-sistema ta' l-edukazzjoni. Rekomandazzjoni tradizzjonali u studji oħrajn qegħdin eh, hawnhekk fuq din l-slide u li anka sa jidru fil-rekomandazzjonijiet. fuq dan aħna nirrekomendaw il-membri tal-parlamenti sabiex ikunu jistaw jinkludu eh, dan permezz tal-politika Ewropea u anka dik nazzjonali l-inkorporazzjoni strutturali tal-edukazzjoni dwar il-wirt fil-kurrikulu tal-iskola eh, fuq livell anka formali u informali definizzjonijiet iktar ċari ta' kultura, wirt kulturali, edukazzjoni, edukazzjoni tal-arti, kif ukoll edukazzjoni fuq il-wirt kulturali li jkun hemm dan il-glossarju Ewropew. Dawn il-definizzjonijiet għandhom ikopru l-ambitu u anka il-wisa illi hemm bżonn. Għandu jkun hemm ukoll disseminazzjoni aħjar tal-prassi tajba, eh, minn eżempji tajbin anka fuq lifelong learning. U importanti wkoll informazzjoni illi tinqasam u tinadda permezz ta' odda li għandna diġà u niżguraw li ma jkunx hemm informazzjoni żejda. Ikun hemm anke korsijiet ta' taħriġ li jinkludu wkoll eh, għarfien fuq il-wirt eh, kulturali u l-edukazzjoni tal-wirt anka permezz tal-programm Erasmus Plus fost programmi oħrajn. u fl-aħħar għandu jkun hemm ippjanar ta' riżorsi finanzjarji illi jiffukaw fuq medda ta' żmien twil illi anka eh, jippjanaw fuq dak li diġa nkiseb, illi jipromovi s-sinerġiji bejn il-Kumitati Ewropej u anka jisaxħaħ ir-relazzjonijiet b'saħħithom milli jiffukaw fuq dawn l-avvenimenti ta' darba, il-one shot events. Ja, vielen herzlichen Dank auch für diesen Input. Äh, Grazzi, ħafna ta' dan l-intervent. mhux biss minħabba negozjati budgetari riċenti irridu naraw kif ħa insostnu dan l-aspett budġetarju mod sostenibbli. Grazzi ħafna. Issa Rafael Gerard minn l-Assemblea Nazzjonali ta' Franza illi se jitkellem issa li xħajkollu jitlaq. Grazzi ħafna. Signora President, Signori, jiena tnuħu pjaċir li qiegħed hawnhekk nirrappreżenta l-Ministeru tal-pajjiż tiegħi. Dan ma mhux marbut biss mal-monumenti manka mal-letteratura u aspetti oħrajn xi ħaġa li aħna nistgħu ngħaddu l-ġenerazzjoni ta' warajna permezz tal-edukazzjoni. Għandna dan il-wirt fl-Ewropa illi anka ġi affettwat minn periodi differenti tal-Greċja, tal-Rumanija, ta' Ruma, il-Barok, stili differenti anka ta' l-arkitettura u dan huwa juri illi hemm din id-diversità kbira, kulturi differenti illi huma parti wkoll ta' l-isfond tagħna ta' kuljum. Irridu niżguraw illi dan il-wirt huwa preservat imma anka li jingħadda liż żgħażagħ tagħna dak li għandna qudiemna din il-preservazzjoni ta' dan il-wirt komuni imma anka li nipprovaw nifmu kif nistaw um, Eh, ikonna dan id-dialogu. Il-President Macron jgħat Molenbeek bħalissa. U dan huwa importanti ħafna dan it-tip ta' dialogu. Anka l-eżempju li aħna smajna minna tal-Portugal, l-inizjattiva tagħna fuq il-talim tal-ewwel lingwa tal-iskola. Rridu niżguraw li dawn l-aspetti u din l-edukazzjoni tilħaq il-tfal kollha u għandna wkoll kampanja fuq social media għaddejja fuq dan. sabiex it-tfal kollha minn l-età ta' tlieta sa 18-il sena jkunu qed jirċievu din it-tip ta' edukazzjoni. Din dejjem kienet importanti għalina għaliex aħna dejjem għallimna l-mużika u l-arti fis-sistema tal-iskola tagħna, però importanti li aħna niżguraw li t-tfal jifmu li hemm dawn il-kulturi kollha u dawn l-isfondi differenti. Mela, kif taħdem din fil-prattika. Jrid ikun hemm parti tal-kurrikulum li tkun devota għal dan it-tip ta' talim għandu jkun hemm anke eh, attivitajiet oħrajn. Barra minn dan, anka mill-età ta' tliet snin l-edukazzjoni tagħna tiffoka fuq l-iżvilupp ta' dawn it-tip ta' sensi u mod partikolari l-mużika U dan ifisser illi fil-bidu tal-iskola, eh, sa sena skolastika jkollok l-użu tal-mużika, jkollok il-konsert, eh, jkollok il- u anka mużiċisti illi jmorru fl-iskejjel iżuru l-istudenti. Dan huwa wkoll importanti waqt il-perjodu tal-adolescenza għaliex eh, dan il-pjan kulturali u artistiku jinkludi wkoll żjarat għal monumenti kif ukoll għal mużejiet. Dan kollu jipprepara l-itfal għal dan it-taħriġ artistiku li sajjajnhom matul ħajjithom. u għalhekk setgħu anka jażlu bejn il-firxa ta' dak kollu illi jkunu esponew ruħhom għalih. Dan jurjom ukoll x'qiegħed eh, madwarhom hemm disponibilità ta' madwar 500 euro għal kull student għal dan kollu anka s-surrenzi fl-Italja segwa l-eżempju tagħna. il-kostijiet huma maqsuma bejn l-istat u l-istituzzjonijiet li jipromovu il-kultura. U tajjeb li naraw kif dan jinfirax ukoll f'pajjiżi oħrajn fl-Ewropa anka dak x'inhu li huwa disponibbli taħdan l-aspett kulturali dak li għamilna aħna bħalissa u riċentament fi Franza biex insaħħu dan l-aspett. Grazzi. <coughs> Vielen herzlichen Dank für diese. Grazie ħafna. Hafna eżempji pozittivi illi inti qed issemmi hawnhekk. Issa Maria Augusta Santos mill l-Assembleja tal-Portugal. Grazzi ħafna. Fisem l-istituzzjoni li nirrepreżenta nixtieq nsellimkom nsellmilkom mingħajr il-memorja aħna ma neżistux u kieku ma nkunux qegħdin hawnhekk. Dak kien jgħidilna il-kitib Saramago. E, din il-sena qiegħda tara fil-patrimonju kulturali tagħna u edha u koll tiffoka fuq kif dan kollu jista jintegra dan kollu id-diversità kulturali tan-nies u tar-reġjuni tagħna dan huwa l-wirt tagħna xi ħaġa illi aħna rċevejna minn ta' qabilna u aħna sana għaddu l-ġenerazzjoni ta' warajna. Portugal għandu storja kbira illi huwa marbut mal-kontinenti kollha huwa marbut ukoll ma' l-Ewropa. Aħna ukoll nifukaw fuq id dritti tal-bniedem, l-inklusività tal-edukazzjoni, iċ-ċittadinanza u anka il-bini ta' il-futur għal ġenerazzjonijiet kollha aħna nħiħarsu l kultura bħal waħda mill-plastri tagħna u għalhekk huwa importanti għalina li aħna jkun hemm aċċess demokratiku għal din il-kultura. Biex nagħmlu dan aħna rridu nkomplu, nippreservaw il-wirt kulturali tagħna, niżviluppaw il-politika kulturali mod partikolari dik marbuta mal-edukazzjoni u x-xjenza. L-edukazzjoni hija waħda wiesa u għalhekk titlob ħidma metodika għalhekk qed jissaħħu tissaħħa l-aspett tal-arti u tal-humanities fil-kurrikulu tal-iskola. L-użu ta' teknoloġiji ġodda kif ukoll l-aspett diġitali tal-wirt kulturali, dan huma azzjonijiet kruċjali jekk aħna rridu insaħħu l-identità kulturali u soċjali tagħna jikontribwixxu wkoll għat-tisjeħ tad-demokrazija, l-aċċess tal-kultura għal kulħadd. Dan huwa dritt universali li aħna nużaw u ngawdu l-kultura hija marbuta ma' numru ta' proġetti differenti, mod partikolari l-Pjan Nazzjonali tal-Arti, illi huwa immirat għal l-istudenti tal-iskola huwa marbut ukoll mal-Pjan Nazzjonali tal-Qari u anke l-Pjan Nazzjonali tas-Sinema. Għandna wkoll netwerk ta' amministrazzjoni bejn l-awtorità ċentrali u anke dik lokali illi jinvolvi wkoll il-pubbliku u s-soċjetà ċivili. Il-wirt kulturali tal-Unjoni Ewropea huwa wirt u identità komuni hija ankra ta' dan it-triangolu. L-edukazzjoni, u xjenza u l-kultura. U iċ-ċittadinanza. Dan l-iżvilupp huwa fidejn l-iskejjel u anka flimkien ma' rekomendazzjoni tal-UNESCO li promovu l-edukazzjoni globali dan huwa garanzija kontra l-inġustizzja soċjali. L-edukazzjoni ċittadinanza ifissru illi żgħażagħ għandhom jifmu kemm importanti r riżorsi tal-wirt kulturali tagħhom li jkun hemm biżejjed edukazzjoni sabiex dawn il-valuri jsiru parti mill-ħajja tagħhom ta' kuljum din is-sinerġija bejn l-edukazzjoni u il-politika eh, pubblika teżisti, però miex biżejjed, m'hemmx biżejjed struttura fuq dan l-aspett tal-kultura u tal-wirt kulturali. Hemm bżonn iktar kooperazzjoni, irridu li l-kooperazzjoni tkun imsaħħa u li jkun hemm ukoll sim ta' arfien, ta' taħriġ u anka riżorsi. Din id-dinja globalizzata u universali maċ kulturali maqtuwejn għalihom mm, dialogu bejn ċivilizzazzjonijiet differenti li huwa importanti dan id-dialogu li huwa bbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem u il-paċi din niċċelebraw is sebajn anniversarju tad Dikerazzjoni Universali tad Drittijiet tal-Bniedem kif ukoll il erbajn anniversarju tar ratifikazzjoni tal-, -rab, Portugal tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Dritti tal-Bniedem. L-Ewropa trid tiżgura tisħaq fuq dan fuq il-kultura u l-edukazzjoni għaliex dak huwa parti eh, mill-identità u mill-ispirtu ta' l-umanità. Ma nistawx ninsew il-valuri tagħna rridu nsaħħu l-identità Ewropea ibbażat fuq il-wirt kulturali komuni u sa'nala billi insemmi xi ħaġa li qal Albert Camus li rebaħ il-Premju Nobel tal-Letteratura mingħajr il-kultura is-soċjetà tkun sempliċiment ġungla u għalhekk dan kollu huwa rigal għal futur. Grazzi. Grazzi. Issa ta' dan l-appell eh, imqanqal li inti qed tagħmel. Issa il-membru mill-Parlament tal-Kosovo. Thank you. We as a group. Grazzi. Nixtieq nitkellem dwar dan il-punt ukoll fi sam il-grupp tagħna, eżis kollegi. Il-wirt kulturali fil-Kosovo imur lura għal żminijiet tal-qedem, aħna bħala pajjiż, bħala poplu nemnu il diversità fil-wirt kulturali hija xi ħaġa ta' valur kbir li għanna nħarsu anki permezz tal-Kostituzzjoni tagħna u l-liġijiet tagħna. Ir-Repubblika tal-Kosovo tinvesti fil-wirt tal-komunitajiet kollha fuq bażi ndaqs. Minħabba l-wirt kulturali tagħna daqshekk rikka inħossu li aħna parti anke mill-wirt Ewropew. Tkun ħaġa sewwa jekk l-Unjoni Ewropea tinvesti dan il-qasam importanti sabiex dawn inħarsuhom kif suppost. Il-wirt tagħna għandu jgħinna biex nifmu eżattament x'inhi r-realtà, mhux bħalma qegħdin jgħidu delegazzjoni serba. Hemm ħafna teżori f'Belgrade illi jridu jintroddu lura lir repubblika tal-Kosovo. Grazzi. Dan Grazzi ħafna. Issa. Emrullah Ishler, imis. Mela qabel xejn jiddispjaċini illi ma għannix interpretazzjoni mill-lingwa torka għalix il-biraħ kenna, pero illum le u rridu naraw naqra ġara. Jiena niskuża ruħi għal fatti li m'għandniex tork disponibli llum. Naf li inti ħejjejt issa diskors tiegħek bl-Ingliż u allura nitolbok tieħu l-kelma. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Signora President, eżis kollegi. L-ewwel Jiena nixtieq nirringrazzja lill parlament Ewropew għal din il laqgħa jiena ċert illi sim tal-arfin hawnhekk jista' jgħin biex niżviluppaw aktar relazzjonijiet tagħna bħala pajjiż kandidat fin negozjati Ewropej għandna aspirazzjoni biex insiru membru fl-Unjoni u allura aħna nagħtu ħafna importanza lill aspetti kulturali kif ukoll dak kollu li għandu x'jaqsam mal-kultura u mal-edukazzjoni. F'dan il-kuntest u fil-qafas ta' kapitlu 26 Edukazzjoni u Kultura qegħdin naħdmu fuq allinjament mal-politika relevanti Ewropea. Aħna teknikament lesti li nibdew negozjati fuq il-kapitlu imsemmi. Sfortunatament in-negozjati tagħna qegħdin jiffaċċaw ostakli artifiċjali u politiċi ċertament irdu naraw illi nifmu illi l-anijiet huma illi nisviluppaw il-kultura u noħolqu diversità kulturali u anki il-wirt kulturali differenti. Bekk aħna net nikontribwixxu u nipparteċipaw fl-Aġenda Ewropea għall-Kultura u nsegwu l-linji ta' politika titjib dwar kooperazzjoni internazzjonali, partikolarment fiħdan UNESCO. it Turkija hija parti minn ħafna konvenzjonijiet internazzjonali brabta mal-wirt kulturali u qegħdin naħdem naħdmu fiħdan isiku. Sa mill-2004 aħna nipparteċipaw fil-programmi edukattivi Ewropej bħal programm kulturali. Fiħdan eh, dan il-programm ġej kienem diversi attivitajiet literari u anki xi assoċjazzjonijiet tal-arti illi parteċipaw u jikkoordinaw be kooperazzjonijiet kulturali f'termini ta' proġetti. Edin nikkooperaw ma' organizzazzjonijiet internazzjonali bħal UNESCO, Interpol u l-Organizzazzjoni Dinija ta' Dwana biex nipprevjenu il-kontrabandu ta' oġġetti storiċi kulturali. Il-pajis tagħna fil-fatt huwa parti minn ftejmiet internazzjonali illi iroddu lura oġġetti prezzjużi bħal dawn illi huma importanti ħafna l-identità kulturali. It-Turkija trid tikkontribwixxi biex issib soluzzjoni għal kwistjonijiet bħal dawn il-pajjiżi kollha jridu jkomplu bl-isforzi tagħhom biex jinforzaw il-kooperazzjoni reċiproka biex bekk aħna nosservaw obbligi internazzjonali, aħna nikkundannaw il-ħsara u anki l-irda għal proprjetà storika pajjiżna huwa membru tal-konvenzjoni għal mezzi li prevjenu u jipprojbixxu l-importazzjoni u s-sidja ta' proprjetà kulturali. nagħmlu sforzi kbar biex nirreturnaw oġġetti kollha misruqa li nstabu fit-territorju tagħna għal pajjiżi konċernati. Pereżempju, il-Ministeru għall Kultura u Turiżmu organizza workshops għall uffiċjali tagħna tal-inforzar tal-liġi u kien hemm fuljetti li ġew mqasma biex ikun hemm għarfien anki fost l-istituzzjonijiet kollha rabta mar restituzzjoni ta' oġġetti misruqa permezz minħabba problemi politiċi fil-pajjiżi fil-viċinat tagħna. Fl-aħħar mhux lanqas, aħna qegħdin anki nagħmlu bidliet fis-sistema edukattiva tagħna u dan skont il-kwistjonijiet kulturali. Aħna nipparteċipaw ukoll f'ħafna programmi f'oqsma differenti. Anki proġetti biex intejbu programmi edukattivi, per eżempju il-proġetti ta' talintu l-ħajja dawn huma importanti anki għaż-żgħażagħ kif ukoll għal ċittadini oħra. Eżis kollegi, jiena nixtieq intemmi id diskors tiegħi billi nitlob l-attenzjoni tagħkom għal xi punti ta' tħassib. Il-kulturi, ir-reliġjonijiet tagħna u l-mod kif nifmu r-realtà soċjali tagħna għandu jenna fi żmien Ottomani moskeji, knejjes u sinagogi kienu jeżistu fl-istess waqt fis-slim madwar l-imperu. Per eżempju, fi żmien Ottoman kellna belt ta' slim għal reliġjonijiet kollha, però fil-fant nofsani issa għandna nuqqas ta' atmosfera ta' slim. Ħafna moskej u sinagogi u anki siti oħra reliġjużi ġew ukoll meqruda fl-Ewropa minħabba nazzjonaliżmu. Illum fit-Turkija aħna iridu nħarsu dawn is-siti u anki ħafna sinagogi ġew restorati u reġgħu infetħu jew għat-talb jew għat-turiżmu. Grazzi kollegi lill organizzaturi tal laqgħa u nieħdu pjaċir nisimgħu aktar minn għandkom. Grazzi. Vielen, vielen herzlichen Dank und man kann nur hoffen, wenn... Grazie ħafna. Nafu li huwa importanti anzi situazzjoni hija diffiċli wkoll bejn l-Ewropa u t-Turkija, però nittamaw li nkomplu naħdmu fuq il-qasam tal-kultura u grazzi għal parteċipazzjoni tagħkom. Mela l-aħħar dibattitu tagħna tal-lum. Għanna sal-kwarta għad dispożizzjoni tagħna. Se eh, niprofa nieħu kemm jista' jkun kelliema, però se jkolli ovvjament imwaqqafkom. Signora O'Donnell mill-Senat tal-Irlanda. Grazzi, President. Inti kellek mistoqsija dwar l-identità, minn fejn aħna ġejjin, fejn sejrin, etc. Mela, jiena ma smajtx referenza għal din il-ħaġa. Il-preservazzjoni, l-edukazzjoni, d-dinjità u anki is-seta l-arti hija t-tweġiba. Il-kellima titla fil-mikrofonu. L-arti viżwali, il-poezija, il-litteratura, l-ikbar seta din li għanna anki fiħdan l-istruttura edukattiva. Jekk tara seta sebuja fi seta tas saħħa mentali, il-valuri, il-benesseri, anki meta jkun hemm it-telf għaliex ċertament irridu insibu l-postana fis-soċjetà tagħna. Irridu anki insemmu eh, affarijiet bħal għal fejn l-arti mhumiex eh, fuq qoddim mal-matematika, ma' xjenzi dawn is-suġġetti għal fejn qegħdin jiġu wkoll emarġinati għaliex Dak kollu li aħna semmejna l-lum, aħna semmejna dawk l-aspetti tal-arti li kienu rotta u manifestazzjoni. U għallura rridu morru l-ura dak li t-nereferu għalijom. Seamus Haney u kol għal irridu eh, situazzjoni fejn aħna Edin naraw dawk li jaħdmu fil-qasam tal-banek illi edin jistanaw, edin inħalsuhom għal iżbalji tagħhom irti konna l-istess seta biex aħna nifqu għal din is-sitwazzjoni għaliex din hija l-ekonomija intellettwali effettiva tagħna. Ja, vielen herzlichen Dank auch für diesen sehr leidenschaftlichen Beitrag, den wir, glaube ich, alle. Grazzi ħafna għal eh, din il-kontribuzzjoni passjonali minna ħatijak, tiegħek. Naħseb iva nistgħu naqblu miħak il-kol kem maħna. Il-kellima li miss mill-Polonja. jek joġoba. Minutek joġbok. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena deputata mill-Parlament Pollak u mill-Kumitat tal-Edukazzjoni. Jiena għandi xi idejat naqsam magħkom dwar il-wirt kulturali u l-edukazzjoni u l-irwol tal-wirt fl-edukazzjoni. Bekk irridu namlu disseminazzjoni tal-arfin biex ikunem interess għal dan il-wirt. Noħolqu sensibilizzazzjoni dwar dan is-suġġett. Importanti li nibdew minn età bikrija, anki mill-iskejjel elementari, biex kollox ikun aċċessibbli għat-tfal tagħna wkoll, però it-tfal ukoll irridu ninteressawhom permezz ta' lob. Li bliet mal-monumenti biex inqallu ċertu interess. Anki mod biex il-familji ikunu jistaw iqattaw ftit tal-ħin fl-imkien f'ambjent artistiku. L-tfal irridu nuruhom x'għandhom madwarhom anki l-edukazzjoni l-iskejjel jistaw ikunu parteċipi. Biex bekk nikkontribwixxu biex inħarsu l-patrimonju tagħna, l-wirt tagħna u nipproteġu l-identità lokali u nazzjonali tagħna u anki Ewropea. Irridu nejnu lill-allima u nappoġġaw l-innovazzjoni fl-edukazzjoni. Grazzi. Herzlichen Dank. Jetzt nochmal ein Mitglied. Grazzi ħafna. Julie Wood, membru tal-Parlament tagħna minuta Grazzi, Iva, xtaqt insemmi li l-edukazzjoni u kol trid tapplika lina u kol. Aħna rridu nitalmu, aħna rridu nkunu umli bizzejed biex narfu li ma nafux kollox. U allura, Iva, irridu tassew nikkomunikaw ma' kulħadd hemm barra u jiena gburija nkun l-ewwel membru illi kont f'kuntatt ma' network tal-mużewijiet u għattajt ħin ma' mużew f'mużew f'Maastricht, hemm film dwar dan, inħeġġiskom taraw, però għamlu iktar minn hekk. Għamlu internship apprentistat politiku intom ukoll biex taħdmu wara l-kwinti u tassew tifmu kif dawn l-organizzazzjonijiet jaħdmu xinu ma l-isfidi li huma jiffaċċaw. Naħseb intom aħna kulħadd jista' tassew ikun ta' xhieda għal dan is-settur. Vielen herzlichen Dank. Grazzi ħafna. Sur Tsavastakis mill-Parlament tal-Greċa. Grazzi ħafna, President. Pajjiżi fil-Greċja. Meta jkun hemm eskavazzjoni insibu teżori arkeoloġiċi dejjem, ġifieri kultura mill-passat tagħna. Rabta ma' proġetti urbanistiċi tal-lum Dan għandu kollu x'jaqsam mal-preservazzjoni tan-natura tagħna. Bħala riżultat ta' dan, fiż-żoni rurali u anki fl-bliet għandna din il-forma ta' edukazzjoni u allura huwa essenzjali li jkun hemm rabta mal-passat. Hemm moviment kbir ta' persuni u dana kollu joħlo inċertezza kulturali. Meta aħna nitalmu mill dawn l-oġġetti kulturali. Brabta mal-biża li hemm illi nistgħu nitilfu l-identità tagħna. Ta Irridu inħarsu dawn l-oġġetti permezz ta' teknoloġija, però irridu wkoll naraw illi konna viżjoni moderna tal-passat biex bekk inkunu nistgħu noħol u għaqda li teħtix l ewropa Signora Bilt. Grazzi, Signora President. Inizjattiva numru 4 dwar il-wirt fit transizzjoni hija kwistjoni sensittiva għalija fir-reġjun tiegħi fil vanta ta' Franza fejn hemm proġetti skandalużi li tiseħħu. Per eżempju fejn il-knejjes jiġu konvertiti f'ċentri ta' ħwienet. Il-Kosovo għandhom wirt importanti ortodoss, pero kif smajna dal-ħodu. Kienem attakki f'Ottubru anki fuq żewġ Pellegrini. Dan ukoll huwa parti mill-wirt kulturali tagħna, iridu natu priorità l-importanza tal-binjiet tagħna, l-kultura u l-edukazzjoni. Grazzi ħafna l-aħħar kellima fir-round. Luigi Gallo mill-ġdid mill-Italja. Umbat nikkonkludu dan ir-round. Grazzi President. Grazzi wkoll daw kollha li din jipparteċipaw attivament fid-dibattitu nixtieq nitkellem dwar l-edukazzjoni u taħriġ Il-Trattat tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea artiklu 165 jgħid illi rridu niżviluppaw id-dimensjoni Ewropea fl-edukazzjoni. Dan jfisser ukoll illi konna model pedagoġiku komuni biex nenfasizzaw l-istorja tagħna, l-identità Ewropea tagħna, smajt diversi interventi illi jgħidu kif inhu possibbli li konna immersjoni kulturali. U ħafna jgħidu li din l-immersjoni trid issir permezz ta' attività f'dawn iż-żoni artistiċi biex ikonna esperjenza sħiħa tal-kultura u jkonna anki riċerka rilevanti. Din hija miżura possibbli. Meta aħna aħna indirizzajna ir-regoli Ewropej għal kultura fil-parlamentana dejjem ridna nenfasizzaw l-importanza tal-edukazzjoni u din hija xi ħaġa kruċjali biex tassew inkunu nistgħu nieħdu azzjoni b'mod strutturata. Grazzi. Grazzi ħafna għal dan l-aħħar intervent fir-round li kellna, iva kellna xi kontribuzzjonijiet passjonati ħafna. Pero kif nistgħu naraw l-edukazzjoni u l-kultura xi kultant diffiċli nagħmlu rabta bejnietom. Issa ngħaddi l-kelma lill kummissarju lis sur Tibor Navracic. Il-Kummissarju l edukazzjoni għall-Kultura u nilqak hawnhekk dan il-Kumitat għaddilek il-kelma U nista' nikkonkludi wkoll il-laqgħa tal-lum. Mr. Navroċiċi jogħġbok. onorevoli membri tal-Parlament Ewropew u tal-Parlamenti Nazzjonali, dawn il-jiem kienu mument għalina biex nirreflettu u nitkellmu dwar kwistjonijiet ewlenin dwar il-wirt kulturali Ewropew. Moment għalina biex inħarsu lejġejjini Ewropej fejn il-wirt kulturali tagħna jkollu rwol ewleni u jiġi appoġġjat mod aħjar u niddiskutu kif flimkien nistgħu nagħmlu din il-viżjoni realtà. Huwa moment ukoll għalija biex nagħti ringrazzjament personali lilkom għall appoġġ ta'kom għal din l-inizjattiva meraviljuża fl-2017 kelkon l appoġġ tagħkom strumentali biex ikonna deċiżjoni dwar is-Sena Ewropea Kulturali. mbagħad intom u koll entuna li naraw li konna l-budget. U dejjem kelkom appoċ sħiħ fl-2018 ek kif rajna diversi proġetti illi bdew jitfasslu fl-Europa biex bekk intom u koll inaqattu fil-kumitati tal-atturi ewlenin fil-qasam tal-kultura biex bekk intom wassaltu is-Sena Ewropea tal-Kultura fil-qalba tal-kostitwenti tagħkom. U bekk rajna riżultati 6 miljuni ipparteċipaw 11,500 avveniment u 8,000 proġett ukoll ġew konsidrati. Mod partikolari għamilna kuntatt maż-żgħażagħ dawk illi se jħarsu il-wirt kulturali tagħna. Eżempju huwa Discover EU, inizjattiva pilota imnedija mill-Kummissjoni dan is-sajf finanzjament mill-Parlament Ewropew Mistax il-elf eh, zazuhu zazuwa irċevew il-travel passes bxejn biex jiskopru l-Europa u il-wirt kulturali taħħa biex bekku ma jitalmu minn oħrajn u jesperjenzaw tassew xifisser li tkun Ewropew tnejn minn dawn saru esploraturi speċjali u huma fuq is-social media qasmu l-esperjenzi tagħhom u stiednu li żgħażagħ l-oħra biex jipparteċipaw ukoll. Inizjattiva oħra imnedija għal din is-sena kien Story Maps żviluppat mill ċentru ta' riċerka tal-Kommissjoni Ewropea, pjattaforma li tpoġġi il-kultura Ewropea a dispożizzjoni ta' ċittadini biex ikollhom informazzjoni dwar diversi inizjattivi tal-Unjoni Ewropea u dan għal beneficju tal-wirt kulturali, per eżempju, għal tikketta tal-wirt kulturali Ewropea. U anki għanna u koll kollezzjoni Ewropeana li hija mamula minn 50 miljun l-oġġett kulturali minn 3500 istituzzjoni madwar l-Ewropa sa issa dawn l-story maps attiraw madwar 15,000 utent ta' kuljum qegħdin naħdmu biex nżidu dawn in-numri. Dawn iċ-ċifri u inizjattivi huma mankoraġġanti u juru li qegħdin jinġabru flimkien diversi popli madwar l-Ewropa li jridu tassew jagħmlu kuntatt mal-wirt kulturali tagħhom avvenimenti mill iżar pjazza tal-ħula sal-ikbar li brit fl-Ewropa juru illi qed ikonna attivitajiet f'żona kulturali Ewropea komuni. Eżempju kien id-daq tal-Nepel din l-inizjattiva fil-jum tas-slim fil-21 ta' settembru indaqqew il-niepel f'diversi rħula u bliet madwar l-Ewropa għat simboliku li fakkarna illi fil-waqt li nitkellmu l-sna differenti, għanna stejjer differenti u femmit differenti, id-daq tal-niepen jitjaddi messaċ universali ta' ċelebrazzjoni, slim u tama għalġejjeni. Jiena rajt kif dawn l-esperjenzi qegħdin jippermettu lil kulħadd li jiskopru l-identitajiet lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropej tagħhom biex bekk narfu in-natura komuni tal-identitajiet u s-soċjetajiet tagħna. Jiena tassew nemmen u kif naf li intom ukoll temnu illi l-istorja Ewropea tagħna tingħaqad flimkien b'esperjenza komuni kulturali li narfu din il-ħaġa hija xi ħaġa importanti ferm meta nqisu it-tensjonijiet fih dan l-Unjoni tagħna. Tkun ħaġa sewwa li niftakru lezzjonijiet li talmu, jiġifieri hemm aktar li għadna mill-li fridna. Din dan is-sens ta' għaqda jikkaratterizza wkoll is-sena fejn għanna inizjattiva inklusiva li tinvolvi l-istituzzjonijiet Ewropej kollha, l-Istati membri kollha, disa pajjiżi u anki numru ta' entitajiet kulturali. Aħna ħassejna l pozzja tal-Parlament Ewropew illi qed jiffinanzja 800.000 euro proġett pilota li ikun jista u kol jgħin l-aktar minn elf ċimeterju lut li għanna madwar l-Europa u anki biex nipreservu u nħarsu eh, postijiet ta' relevanza ludija. Għalfejn dana kollu importanti fil kuntest ta' din is-sena, dawn iċ-ċimiterji jirrepreżentaw elementa ta' teddida għall-istorja Ewropea tagħna u għalija Din hija r-raġuni għalfejn irdu nħarsu dawn is-siti storiċi niggarantixxu l-ġejjieni tagħhom biex bekk inżommu il-passat attiv biex jiggwidana fil-ħajja tagħna ta' kollum xi ħaġa li naraw anki fil-azzjoni preparatorja tal-Parlament biex ikonna modelli innovattivi ta' negozju għal heritage houses fl-Ewropa. U ħafna minn dawn huma ta' persuni privati fidejn mill-privat u allura billi niprovdu ġejjini sostenibli għal djar bħal dawn inkunu nistaw nifmu kif kienet il-ħajja tal-antenati tagħna u anki x'avvanzamenti għamilna. Sinjuri, din is-sena Ewropea għal wirt kulturali dal-waqt se tiġi fit-tmiema però rridu naċċertaw il l-wirt kulturali jibqa' fil-qoċċata tal-aġenda politika. F'Mejju jiena ressaqt proposta għal aġenda ġdida Ewropea għal kultura biex narfu is-seta tal-kultura u tad-diversità biex l-Ewropa tkun aktar koeżiva, soċjalment u kompetittiva biex nibnu rabtiet aktar b'saħħitna mal l-isħab tagħna madwar id-dinja. Pilastru ewlieni huwa l-pjan tazzjoni għal wirt kulturali li se nippreżenta fis-7 ta' Diċembru fl-elu uffiċjali ta' din is-sena fi Vjenna pjantazzjoni li se definixxi wkoll il-riżultati ta' din is-sena Ewropea u għandna wkoll roadmap biex inħarsu nippromovu il-wirt kulturali tal-Ewropa. Nibdew mill-azzjonijiet li l-Kummissjoni Ewropea timplementa matul il-sena u dana skont il-prinċipji ta' involviment, sostenibilità u innovazzjoni biex inkopru suġġetti bħal volontarjat fost iż-żaza, aċċessibilità tal-wirt kulturali elettorali attivitajiet biex aħna niġġieldu t traffikar illeċitu tal-proġetti l-innovazzjoni u xjenza u kol se jkunu fil-qoċċata tal-agenda. Pjantazzjoni u kol jista jservi ta' ispirazzjoni għal reġunijiet u l blit fl-Europa kif ukoll għal organizzazzjonijiet tal-wirt kulturali u networks meta jiżviluppaw l-azzjonijiet tagħhom dwar il-wirt kulturali ma jistax ikonna politika b'saħħitha mingħajr il-fondi meħtieġa u allura l-Kummissjoni Ewropea tipproponi illi żżid il-budget għal 1.85 miljun euro għal budget li jmiss wara l-2020 għal qasam kulturali. Il-negozjati għaddejjem bħalissa u bħal dejjem dawn dejjem huwa diffiċli. Dan huwa moment għalina l-koll għal dawk li jemnu fil-wilt kulturali biex ikonna Ewropa aktar klussiva biex nifqu fl-imkien u nresqu l-kastana. Naf li bla poċtana nistaw niksbu dana kollu. Grazzi mill-ġdid għal ħidma sfiqa ta'kom u jiena nieħu pjaċir niltaqa' ma'kom fiċ-ċerimonju ta' fi Vienna. Grazzi ħafna. Ja, vielen herzlichen Dank. Iva, grazzi ħafna, kummissarju. Jena nista biss intendi dak li inti semmejtni nieħu l-opportunità fil-fatt nirringrazzjakom il-koll. Grazzi ħafna għal parteċipazzjoni ta'kom attiva f'dan l-avveniment u grazzi lilkom il-koll għallajnuna ta'kom biex tejnu il-sena Ewropea tal-wilt kulturali biex bekk ikonna impatt wara din is-sena wkoll. U dan ikun l-ikbar suċċess ta' din l politika. Ġifiri, jekk naċċertaw li konna s-sostenibilità tal-proġett. U għallura bla l aktar dewmien jina intemm il laqtana tal-lum u nistieden li rappreżentanti kollha tal-Parlamenti Nazzjonali tal-Parlament Ewropew u daw kollha mistiedna sabiex eh, du mana fil brasseri għal cocktail solar taħtna biex ikonna opportunità wkoll illi nitkellmu f'aktar dettall dwar dan is-suġġett. Grazzi ħafna lill-interpreti tal ġentilment lill-President illi bħal dejjem kienu preżenti u enuna. Grazzi ħafna u punt tal-aħħar għanna u kol materjali informattiv, ġiri fuljetti fid-daħla tal-kamra, kif u kol se nieħdu ritratt tal-parċipanti kollha hawnhekk. Mela jekk joġobkom ejjew fuq quddiem sabiex nieħdu ritratt flimkien u niltaqa mal-membri tal-Kumitat Horn of Sinar. Alla għatana, grazzi.